Thank you, madam. And now we go to the... Għazzin għaddu issa l-mistoqsijiet u uh, t-weġibiet. Nfakkar uh, il-min se staqsi l-mistoqsijiet sabiex iżom mal-minuta allokata. U anka l-senjura uh, nominata żewġ minuti minna naħa tagħha. Nibdew bil-Onorevoli Zivivska għal bibi Grazzi. Komissarju nominat. Hemm proposti ġodda fuq uh, eh, corporate governance li għandhom uh, jaħdmu fuq supplying tan negozji anka fissu uniku u għandhom iwassu l-aktar opportunitajiet tal-intrapriżi żaru medji u jsaħħu l-kompetittività ta' settur f'arena globali. Nafu li dan settur li joħloq ix-xogħol u jwassal għal tkabbir ekonomiku l daqstant għandna nevitaw regolamentazzjoni żejda. Għandna nevitaw illi nimponu wis piżijiet amministrattivi fuq l-intrapriżi żaru medji. Għandna neliminaw dawk eżistenti u xtaqt nisma l-pozizjoni tijak. Fuq l-eliminaw il- l-ostakli ħatkun din waħda mill-prioritajiet tiegħek u x'taħseb li għandu approċċ responsabbli għal proposti leġislativi ġodda l governanza ekonomika inkludi. Grazzi ta' mistoqsija. Signori ser eh, nitkellem eh, bil-sin pajizi, ser nitkellem bil-ċek. Grazzi għal darboħra għal mistoqsija, Sur Zjefka. Naqbel ma dak li attenti dwar il-pozizjoni tagħna fuq l-intrapriżi żaru medji. Għanna nippruvaw, niżguraw illi regolamenti u rakkomandazzjonijiet kollha mhux biss ma jżidux ma l-biżit amministrattivi ma dak li huma il-pilastru tal-ekonomija Ewropea manka li inneħu l-ostakli nassistu kumpaniji u negozjanti sabiex jaħdmu aħjar f'suq komuni Ewropew illi huwa wkoll skont il-prinċipju li neħu l-burokrazija dan ifisser neliminaw ostakli Nasab li diġiġas taħt il-portafol tiegħi jinkludi diversi proposti għal modifikar kemm għal eh, min jaħdem għal rasu għaddejja palissa direttiva u mbagħad hemm rakkomandazzjoni speċifika għal simplifikazzjoni ta' proċeduri ta' insolvenza u xtaqt nisħa illi qegħdin nippruvaw nagħtu l kumpaniji opportunità ġdida sabiex fil-ċaqliq fil-attività kommerċali tagħhom ma jfallux. Nambatem hemm diversi liġijiet oħrajn importanti direttiva fuq id-drittijiet tal-azzjonisti għal darba oħra hawnhekk. Is-sitwazzjoni għandha tkun simplifikata Dawn huma kollha affarijiet li rridu nappoġġaw u li għandna nipromuovu għaliex jiena personalment nemmen illi huwa stent naturali tas-servizzi li joħol u dal-biżijiet u naħseb li niġġieldu kontra dan l-istint. Grazzi. Issa għandna lill Regner mill-SND. Thank you very much. My question is on uh, European company law. Fuq il-liġi dan l-għiċu kummerċali, ħna nabżon uh, liġi kommerċali għalix għanna bżon nistimulaw negozji ġodda f'dan l-isfond ser nibdlu prioritajiet eżistenti sabiex insaħħu aktar ċertezza legali għal kumpaniji u partit interessati billi niprovdu direttiva l-ewwel fuq trasferment transkofinali ta' sedi ta' negozji u kol niprovdu standards korrenti minimi għal involviment ta' partit interessati u kif ukoll proposta sabiex niżguraw illi ma jkunx hemm sfruttament għal letterbox companies, dumping soċjali u uh, self-employment files. Inti sinjoru Jurova temmen illi il-kumpaniji li jmorru kontra l-azzjonisti imorru kontra il-sistema forsi jkun aħjar li involvu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 l smat intu marbut ma dak li smat jina l-ambjent għal-SMEs li jimpiegaw 175 miljon ħaddim ifisser li għanna niprovaw nistabilizzaw l-ambjent legali ta' dawn il-kompanija l-intrapriżi żaru medji sabiex ikun jistaw jiprevedu l-operazzjoni tagħhom. Ma naħseb li għanna niffinalizzaw il-proposti eh, illi jitrattaw simplifikazzjoni ta' kif nikkontattjaw ta' kif meċu negozju fuq livell internazzjonali b'mod transkonfinali għana nipprovaw neliminaw l-ostakli il-kumpaniji jiffaċċaw għal rigward ta' startups ukoll. Għanna nisimplifika l-mod kif kumpaniji ikunu inkorporati u dan għandu jiswan as flus ukoll għall kumpaniji. Din hija waħda mill kondizjonijiet għall-istati membri jekk tassew iridu eh, igwadanjaw mill-fondi. Hemm bżonn nisimplifikaw il-kondizzjonijiet appuntu. Irridu wkoll niffinalizzaw il-proposta brabta ma' trasferiment ta' HQs ta' kompanija li ġdan huwa staklu enormi għal kompanija Jek kompanija tixtieq topera f'stat membru ieħor, irridu jilikwidaw il-kumpanija stat membru għan, mbagħad jiċċaqalqu u jmorru f'pajjiż ieħor għal daqstant għandna noħolqu setta regoli uniformi għal ħidma transkonfinali. Fuq drittijiet tal-impjegati u l-azzjonisti, u għacċar illi fil-proposti legali tagħna rridu niżguraw illi id-drittijiet ta' dal-persuni ma jinkisrux. From the EP. L-Onorevoli Vossa l-PPE. Grazzi ħafna l-mistoqsija tiegħi hija marbuta mal-mistoqsija u l-kumment li għamilt inti Sinjura Jorova fil-fatt aħna rajna illi kien hemm strument ġdid dwar il-liġi ta', xirri eh, publiku anka dan ħajja fetwa kemm li commerce kif ukoll il fiduċa fuq il-level transkonfinali u dan għandu jissaħħaħ inti kif tixtieq eh, minħabba l-prioritajiet li stipula il Eh, Jussur Juncker, kif beħsibek timxi dan il-portafol ħalli bekk tmexxi l qudiem il negozjati u tinfluenza b'mod pożittiv in-negozjati fih dan il-Kunsill u naħseb li anke f'dak li għandu xieqsam l-implementazzjoni tal-Liġi Ewropea l-Unjoni Ewropea qiegħda tibbaża li nfisha fuq eh, il-fiduċja li l-Istati membri għandhom ikollhom bejnietom u l-ċittadini fis-sistema ġudizzjarja. Jiena naħseb illi allura dan eh, id-dritt tal-implementazzjoni l-implementazzjoni taħseb li għandu l-istess priorità bħal qabel u f'dak li għandu xaqsam il-kontroll u l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea. Taħseb li dan jista' jissaħħaħ bħala implementazzjoni ħalli bekk nerġgħu niksbu din il-fiduċa li naħseb li ħaġa importanti. Allora, dziękuję wam panie possi za, za wasi otasku. Grazzi sur vos għal mistoqsija tiegħek. Napprezza il-proposta għal ehm, liġi komuni dwar il-bejħ ġiet mill-Parlament Ewropew u ġiet adottata u eh, appuntu ġiet eh, approvata mill-Parlament Ewropew. Dan huwa mod kif nejnu l-issu uniku digitali li waħda mill-prioritajiet tal-Kummissjoni Juncker kif nafu. Se nagħmel kull sforz possibbli sabiex nappoġġa il-proposta u nipperswadi l-Istati membri illi dan din mish, dan mhux pass lejn unifikazzjoni ta' regoli ta' bejħ imma hija kwistjoni ta' bejħ alternattiv transkonfinali illi jista' jkun simplifikat u anka jiswan għas flus u fl-aħħar mill-aħħar dawn ir-regoli għandhom ikunu ta' beneficju għal konsumatur. Qed minn kaj għal fatt li naf li ħafna jikkritikaw il-liġi dwar beħ komuni u jgħidu ejja ma ma noħolqux reġim ieħor ejja narmonizzaw 28 setta mux mhux u 29 wieħed jħet moħrajn illi jgħidu m'għandniex immissu r-regoli li jeżistu issa ma naħseb illi l-proposta kif insibuha fuq il-mejda bħalissa għandha lan illi tissimplifika simplifika tranzazzjonijiet online transkonfinali u naħseb li dan jistħoqlu l-appoġġ tagħna. Se nippruvaw nipperswadu l-Istati membri li din il-proposta tista' tgħin l-ekonomija tagħna u l ekonomiji tal-Istati membri fl-aħħar mill-aħħar. Ejja nimmaġinaw xi fisser dan f'termini ta' impatt. Bejjieh li jaħdem fiktar minn stat membru wieħed se joffri lil konsumatur reġim legali individwali u l-konsumatur ikun familjari ma' reġim, ħaġa pożittiva ħafna. L-Onorevoli Delvo mill-grupp tal-SND. Merci, euh, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Euh, Grazzi, President. Fuq dokumenti pubbliċi kif tafu fl ewel laqa fl-ewwel qari l-Parlament Ewropew laqa proposta tal-Komissjoni fuq semplifikazzjoni kif ukoll li jiġu aġettati dokumenti pubbliċi u dan anka GST suq diversi punti. Aħna qabilna li kunem din l-estensjoni u l-fatt li l-ispejjeż għandhom jitħallsu mill-amministrazzjoni. Dan huwa importanti għall-grupp tagħna għaliex nixtiequ innaqsu l-burokrazija, nifacilitaw l-ħajja għal ċetigni speċjalment l-SMEs u nsaħħu mobilità. X'taħseb inti dwar dan ir-regolament u l-ambitu tiegħu f'termini ġenerali x'taħseb fuq il-ġejjieni? Hemm bżonn inizjattivi oħrajn fuq rikonoxximent ta' dokumenti pubbliċi, u status ċivili, per eżempju, hija xi ħaġa din ħand kollok proposta fuqha ser tinkludi rekonoxximent ta' partnerships reġistrati anka fi proposta bħal din. Madam, the floor is yours. Kjoġ box senjura. Grazzi senjura Delvo. Grazzi tal-mistoqsija. Dan il-kas ukoll neħu nara l parlament Ewropew iħares lejn din il-proposta fl entitajba tajba jekk uh, naraw x'impatt jista' jkollu dan fuq ċittadini ordinari fl-Unjoni Ewropea, eh, iġanna nammettu illi dan jista' jkollu impatt qawwi ħafna għaliex dan se jnaqqas il-burokrazija ċittadini. Issa fis-sitwazzjoni fejn individwi anka jizzewġu persuni l-barra minn pajizom u għandek negozji transkonfinali anka meta biex niġu uh, sabiex nindirizzaw kwistjonijiet legali bħal suċċessjoni transkonfinali, eċetera, eċetera. Dan jgħinna sabiex ikon regolament illi darba l dejjem tneħħi burokrazija, tilegalizza dokumenti u tiċċertifika traduzzjonijiet ġifiri la postil illi jimponi Peace żejjed fuq persuni f'każ ta' mobilità u l-istess japplika l-kumpaniji wkoll ovvjament. Nilqa fatt il-Parlament Ewropew rrit iwessa l-abitu ta' dokumenti pubbliċi li jkunu soġġetti għal dar reġim u dan niddiskutih ma' stati membri fih dan il-Konsil sabiex di proposta tkun adottata ma' naf illi għalissa L-opinjoni li dan għandu ikun limitat biss għal eh, dokumenti ta' liġi ċivili u għal rigward ta' individwi mhux kumpaniji. Grazzi. Għal grupp tal-IPP l-Onervoli Radif. Grazzi ħafna, President, Kommissarju, nominat. Fost it-tlet prioritajiet identifikati fil-agenda tal- tal-portafall tiegħek għal-2020. Irridu naraw anka l kwissjoni ta' fiduċa reċiproka. Ħafna drabi esperti mħalfin mhux dejjem jafdaw deċiżjonijiet ġudizzjarji maħruġa minn stati membri oħrajn għal daqstant hemm bżonn ulterjuri fuq livell Ewropew sabiex insaħħu rikonoxximent reċiproku tal-ġudizzji u nifaċilitaw l inforzar Kif taħseb inti li nistgħu insaħħu r reċiproku bejn stati membri tal-Unjoni Ewropea? Ma taħsibx illi rikonoxximent reċiproku għandu jissaħħaħ permezz ta' tisħiħ ta' strumenti eżistenti minn flok noħorġu b'istrumenti ġodda li inaqru mill awtonomija eh, nazzjonali. Grazzi. Tato otázka eh, v podstatě navazuje. Grazzi. Din mistoqsija hija marbuta mal-kwistjoni li semmit qabel, jiġifieri rikonoxximent ta' dokumenti pubbliċi. Ma stajtx nagħmel l-interventi għaj kollu fil-fatt għax ma kellix ħin u ma xtaqt ngħid li sabiex dan jaħdem hemm bżonn nibnu fiduċa fost l-istuni tal-istati membri sabiex jirrikonoxxu dokumenti pubbliċi minn stati membri oħrajn ukoll. Inti għandek reġun perfettament meta għedt illi għal rekonoxximent reċiproko ta' dokumenti pubbliċi kif ukoll deċiżjonijiet tal-rati u inforzar ta' dan il-deċiżjonijiet hemm bżonn illi l-Istati membri jafdaw il-xurxin, jafdaw is-sistemi ġudizzjarji ta' xurxin, fiduċa fl-indipendenza u fl-abilta illi ninforzaw id-deċiżjonijiet. Jiena nemmen illi huwa essenzjali li nadottaw aktar passi leġislattivi u xtaqt nisħa illi huwa essenzjali illi nipromovu implementazzjoni tal-leġi tal-leġislazzjoni tagħna sabiex din tkun infurzata kif suppost. M'għandniex biss insaħħu l-istrumenti imma wkoll l-applikazzjoni tagħhom fuq il-nibnu fiduċa nasbu li dan huwa marbut ma dak li semmejt fil-diskors ta' introduzzjoni tiegħi. Jiġifieri komunikazzjoni u kooperazzjoni fi kwistjonijiet legali u uh, fil-edukazzjoni taħriġ ta' esperti legali. Fuq nota aktar ġenerali xtaqt ngħid illi ikollok li kollok għarfin eh, eh, ħalli l frottu jisaxħax fiduċa ġiproka. Grazie ħafna, issa nixtieq nħad il-mikrofonu l-Sur Kofferrati mill-Grupp ta' Soċjalisti u Demokrati. Grazie ħafna. Signora Jorovo, fil-mandata qabel dan il-Parlament adotta miżuri li saħħaħ il-livell ta' ħarsien tal-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea. Fostom nixtieq nfakkrek dwar dawk il-mekanizmi ta' riżoluzzjoni alternattivi u l-implementazzjoni eh, dwar l-implementazzjoni l-Kummissjoni trid tieħu ħsiba. Hemm riskju imma li mhux ħajkunu biżejjed dawna sabiex jaċċertaw li l-ċittadini kollhom il-possibilità konkreta sabiex iħaltu d-drittijiet tagħhom dwar kemm il-mezzi ta' ċess għall-ġustizzja kif ukoll dak li nxaqsam mal kemm ħajjiswa dan l-aċċess, x'miżuri ħatiħu inti sabiex isserraħ l-imħuħ ta' ċittadini li ċittadini ħajkollhom possibiltajiet biex jiddefendu drittijiet tagħhom. Is-soċjalisti jemnu li ir-rikors kollettiv jista' jtejjeb aċċess għall ġustizzja għal ċittadini u għall konsumaturi, mod partikolari dawk il-kontroversi li għandhom x'jaqsmu mal leġislazzjoni Ewropea. Bħala l-Kummissarju nominat inti għandek l-intenzjoni li tersaq proposti dwar dawn il-ftejmit kollettivi u li huma salvogardi li qed tantiċipa. Grazzi ħafna. Nantilek il-mikrofonu. Iva, huwa minnu li l-Unjoni Ewropea għandha mezzi differenti ta' kif tista' tħares il-konsumaturi u taċċerta li hemm aċċess għal rati jew għal mekkaniżmi ta' rezoluzzjoni ta' diskwiti alternativi sa' se naħdmu online fuq il-mekanizmu eh, online ċazzin ta' diskwit qabel ma' nindirizza l-kwestjoni tal-rinviju kollettiv nixtieq nsemmi l-proposta ta' small claims li tista' il-konsumaturi jisolvu dawn it-talbiet iż li joħorġu mit tranzazzjonijiet li jamlu u se jkun hemm mezzi u koll li jkollom natura ta' liġi kriminali jiena nemmen li l-aċċess għal ġustizzja jrid ikun mingħajr ostakli dwar ir-rinviju kollettiv jiena naħseb li huwa tajjeb li l-Kummissjoni Ewropea tresqet rakkomandazzjoni u tagħmel monitara xi sitwazzjoni fl-istati membri differenti ġifieri tara kif u taċerta li dan ir-rinviju kollettiv jista' jiġi użat. Dan huwa strument li jista' jgħin lill-konsumaturi sabiex eh, dawna jimplementaw id-drittijiet tagħhom b'mod kollettiv, ġifieri ħan nagħmlu l-monitorazz tas-sitwazzjoni, ġifieri kif eh, l-istati membri qed jindirizzaw din il-kwestjoni u jekk ħajkun hemm biżejjed rieda u jekk qed naraw li dinaħa tkun utli mela mbagħad eh, Iva ħan uħarġu bi proposta pal din u ovvjament dan rridi jiġi jitfit, jimxi jitfit mal-garanziji sabiex naċċertaw li dan jista jsir b'mod effettiv u ma jkunx hemm abbuż ukoll. Għal l-ECR Sur Andrej Dudam. sarri nominat, Fit tweġibiet li inti tajt bil-miktub, inti tkellimt dwar pjanitazzjoni li għandhom xasma liġi kummerċjali ħajjit komplow jekk tiġi nominata U il-kodifikazzjoni u kol imsemija tal-liġi kummerċjali dina fost il-prioritajt tijak u jekk iva x'taħseb li ħajkunu l-vantaġġi ta' dawn il-kodiċi ta' dawk il-pajizi li jixġi u jamlu kummerċ fl-Unjoni Ewropea. Kwistjoni oħra, il-kumpaniji kollha fl-Unjoni Ewropea għandhom ikunu mħeġġa li jikbru kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra għalhekk iridu jaħdmu fuq l-isfidi regolatorji li jaqgħu barra mill-Ewropa għalhekk inti x'taħseb li ħajkun il-mezz tiegħek kif eh, ħatamel il-konverġenza jew ħatlaqa ir-regolamentazzjoni mal-imsieħba globali. Hawnhekk qed nitkellem dwar kumpaniji Ewropej li qed jaħdmu u qed joperaw fuq palk dinji. Grazzi. Eh, ano, jasem. Grazzi. Iva, fitwe ġibit bil-miktub jew fil-dokumenti li jiena prezentajtilkom jiena semmejt għan, għan, iġifiri li kunem iktar armonizzazzjoni ta' sistemi legali fil-qasam tal-liġi kummerċjali fl-Ewropa. Għamiltek għax U ovvju li jekk aħna se nejnu l-suq intern komuni li suppost rrit ikun minar xkiel fil-qasam ta' sistemi legali mela rridu nipruvaw narmonizzaw il-kondizjonijiet għall-attivitajiet kummerċjali taħt il-qafas tal-Unjoni Ewropea. Għalek jekk jiena użajt il-kelma kodifikazzjoni jina xtaqt nfisser għan li għan imxu lejnħ. Ovjament imma kull darba li nipruvaw narmonizzaw il-liġi Ewropeja, irridu nkunu nistaw aħna nikkomunikaw lill istati membri, rridu nispjegawlhom li aħna namlu dan għal finijiet tajbin. Jena naħseb li l-unifikazzjoni tar regoli għan negozju u għal kommerċ huwa għan tajjeb u għasem ħafna xoll li rrit jisir qabel ma aħna nispegaw li l-istati membri ħatkun xatkun id-dispozizjoni legali l-iktar xirqa sabiex inkatru l-kompetitivita tal-kumpaniji dwar il-kumpaniji multinazzjonali l-kompetitivita mal-bqija tad-dinja u hemm bżonn li ma tantx impoġġu wix piżijiet amministrattivi fuq il-kumpaniji tagħna sabiex ma nillimitawx il-kompetitività tagħhom fix-xena globali u fl-esportazzjoni għalhekk irridu naħħu il-piżijiet amministrattivi u l-burokrazija żejda. Sinja Wilkstrom mill-Grupp Alde. Grazzi ħafna. Jina daw. U d-dimek. Gost narak hawnhekk dimek u nixtieq nirringrazzjak għal kuraġġ li qed eh, turi eh, għax qed titkellem kemm mill-lat personali kif ukoll professjonali. L-Unjoni Ewropea eh, t tiġbed l-lezzjonijiet mill-skambju tal-aħjar prattiċi dan huwa importanti għan negozji dan jisaxħaħ jessu internu dan jikattar il-fiduċa ver li vera importanti bejn l-istati membri differenti u sistemi ġudizzjarja differenti. Et nitkellem dwar l-scoreboard u dan l-scoreboard tal-ġustizzja jista' jintuża sabiex jiteb il-drittijiet fundamentali rispettivi fl-istati membri individwali tagħna inti bħala l-kummissarju inti impenjata sabiex tkompli tiżviluppa eh, u ttejjeb l-scoreboard tal-ġustizzja. ċinu għal pjan tiegħek hemmhekk? Madam. Grazzi ħafna, grazie għal dik il-mistoqsija, Signora Wickstrom. Grazzi għal klim sabiħ tijak eh, ta' apprezzament, nishtiq nirringrazzjak għal klim sabiħ tijak U mela, l-scoreboard tal-ġustizja għodda fundamentali għalina sabiex nkunu nistaw aħna navalwaw u nqablu l-effettività ta' sistemi ġudizzjarji differenti fl-istati membri fil-qasam tal-liġi ċivili dan l-istrument fundamentali għalina sabiex nkunu nistgħu navelwaw kif is-sistema tal-ġustizzja taħdem fil-prattika nitkellem dwar is-semestru Ewropew dan ma semmix hawnhekk għalhekk jiena konxja mija fil-mija tal-importanza ta' din is-sistema tal-iskobord u l-importanza tal-iskobord u kif nistgħu nkomplu naħdmu fuq dan l-istrument. Jiena naħseb li iva hemm strumenti oħrajn li nistgħu nużaw biex nagħmlu l-monitoraġġ l-ġrittijiet fundamentali u revjament irridu namlu naraw kif id-drittijiet fundamentali tiġu applikati fl-istati membri differenti, dina xi ħaġa li għandna namlu mod kontinwu mingħajr ma nistenna war rapporti speċjali minn stati membri differenti ta' spiss nisma mistoqsijiet dwar jekk l-scoreboard għandu jinkludi oqsma oħra pal per eżempju il-liġi kriminali jena naħseb li iva dana jista jevolvi b'dan il-mod imma jena naħseb li il-Kummissjoni Ewropeja tkun għandha tkun tista' tuża sorsi differenti. U Rridu nagħmlu dan mingħajr ma nwessaw l-ambitu tal scoreboards Grazzi. The next question. Sur Mashtalka mill-Gwe. Grazzi ħafna President il-Warn of Senar tajb li l Sinjura Jurova fi tweġibittija kif il-miktub inti tajt fost affarijiet oħra inti semmejt il-programm Refit program li huwa strument tal-valutazzjoni eksposte fuq l tal leġislazzjoni li diġa teżisti li jinnaħħu il-burokrazija sabiex nisimplifikaw il-kondizjoni dana jista jikontribwixxi għal kompetitività tan negozji u l-aċċess ta' ċittadini għal servizzi imma inti kif pala l-kummissarju inti kif se tnaqqas eh, il-possibilità li jitnaqsu l-standards eh, fil-protezzjoni ta' drittijiet tal-ħaddima, per esempio, sigurtà u sigurezza fuq il posta ta' xogħol u tiddi fil-dialogu. Grazzi. Dwar il-programm Refit, jiena naħseb li Iva dinna odda sinifikanti għalina sabiex inwiġbu il-mistoqsija dwar jekk la bozz tar regolamenti jew l-atti legali li għanna huma maħtieġa din l-inizjattiva flagship tal-Kummissjoni Juncker aħna se nevalwaw il-passi leġislattivi tal-Unjoni Ewropea se nkejlu wkoll il-ħtieġa U hawnhekk jiena se sena kopra mill-qrib mal-Viċi President Timmerman jiena diskutejta din il-kwestjoni fit-tul Imma kif nistaw aħna nassiguraw li drittijiet tal-ħaddiema ma jiġux miksura u li l-standards ta' saħħa u sigurezza fuq il-post ta' xogħol ma jitnaqsux, jiena naħseb li dina kwestjoni li għanna bżon naħdmu fuqa bir-reqqam u jekk um, nimxu bil-galbu mela nistgħu niġu mejjuna minn organizzazzjoni differenti li jagħmlu l-monitoraġġ ta' drittijiet tal-ħaddiema kif ukoll it-trade unions ukoll dawn huma importanti hawnhekk. Jiena magħrufa għal konsultazzjoni li nagħmel ma' organizzazzjonijiet oħra u Jina naħoda para drawa li nis, nis, not nisma suġġerimenti u twissijiet u għalek kooperazzjoni ma' trade unions ħad tkun kruċjali dwar l-standards tal-partijiet interessati u eh, l-impiegati. Nħagġan naċċertaw ġifiri l-standards jibqaw mekkom għandhom xie jitnaqsu. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lis-Sinjura Hawtala mill-ħodor. Grazzi ħafna. Grazzi, aħna qed naħdmu uh, fuq trattati ta' investiment ma' ta' pajjiżi nixtieq jiena nisma' il-fema tiegħek fuq il-klawżoli ta' arbitraġġ li jedina f'dawn it-trattati ta' investiment xejn jkun l-impatt tagħhom fil-fema tijak u inti xtaħseb dwar dawk li jipruvaw jaqbżu il-sistemi tajnuna soċjali. Anka Sur Juncker esprima il sodisfazzjon tiegħu fuq il-fat li nisi serħu fuq il-rati privati dwar il-liġi Ewropea privata, liġi internazzjonali u kol privati, privata li nisson katru l-Europeanizzazzjoni tal-qrati nazzjonali tagħna ħalli bekk il-kumpanija jkunu jistgħu jiserħu fuq dawn minn flok mekkaniżmu privat ta' arbitraġġ. Grazzi ħafna, nixtieq nadilek il-mikrofonu. Grazzi għal din il-mistoqsija. Inti tkellimt Kont l-istqarrija tas Sur Juncker kun kulħadd se jkollu l-istess possibilità sabiex jiġilet kontra xi diżgwit l-istat, kumpaniji oħrajn mingħajr l-ebda ostaklu. Jiena mhux se nirrepeti l-klim tiegħek, ma nagħmlu dan sabiex ma nippermettux li jkun hemm xi ksur tar-regoli dwar l-arbitraċ. Dan huwa mezz alternattiv ta' kif nistgħu nsolvu id-disgwit imma dan ma nistgħux nħarħu leħ nħarsu leħ bħala l-unika possibilità għal partiti differenti involuti sabiex isolvu xi tilwim. Dan nista' naraw fil-linji gwida tal-Kummissjoni U ma nafx jena jekk eh, dan id-dizgwit eh, nistaw naħdmu fuq u permezz ta' regolament ta' Brussel wieħed. Dan huwa l-istrument li solvi d dizgwit bejn żewġ partiti differenti ġifir ma jistax eh, jintuża. Signora Ferrara mill Didi, grazzi ħafna President, Signora Jurova. Inti qed li trasparenza u l-indipendenza huma vera importanti għalik, imma fil-passat reċenti inti sabiex tħares il-kap tal-kap partit tiegħek, jiġifieri l-Andrea Babis, il-Ministru tal-Finanzi, inti et eh, inti tkellimt mal-Kumitat eh, tal-Kontroll tal-Budget sawnet inti qed li babis beħ il-kumpaniji tiegħu speċjalment Agrofert waqt li l-Kummissjoni Ewropea konfermat li mhux biss dawn l-attivitajiet ma kienux eh, likwidati b'mod effettiv imma li intużaw il-fondi Ewropej. Inti taħseb kif nistgħu nafdaw fi dekorazzjonijiet futuri tiegħek speċjalment għax inti mela appoġġajt eh, din istqarrija falsa li sar. Ret. Xitna dilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzjak biex nkun ċara, issun Andrej Babiċ, il-President ta' Movement Politiku u jiena l-Viċi President ta' dan il-Moviment, jiena se nirriżenja minn dil-kariga. Qed nitkellmu dwar raġel li kiseb ħafna suċċess eh, fis-settur kummerċjali biex inkun onesta jiena qatt ma kont interessata fil-attivitajiet kummerċi tiegħu. Il-surba biex il-Ministru għall finanzi tal-Finanzi u dwar jekk huwa bih il-kumpanija tiegħu jew le dan kien suġġett eh, ta' importanza meta ħal kariga ta' Ministru tal-Finanzi u dak iż-żmien jiena tajt it-tweġiba li kienet tibbażata fuq il- dak li kont nagħti fjena f'dak iż-żmien naf li xi kultant ikun hemm xi dwar jekk jena niġi s-saftura ta' sur Babix kienem u kol xie kwestjoni ta' konflitt ta' interess dwar l-independenza tijaj jenna nistanajt b'mod ċar jenna persuna independenti jenna għat maċedejt għal pressjoni minn sur Babix ma kienxem pressjoni fil-ħafat minn sur Babix u jena mara konsistenti u jiena nittama li se nkun nista nipperswadikom li l-indipendenza tiegħi u l-imparzjalità tiegħi u l-immunità kontra kull tip ta' pressjoni dejjem se tirbaħ. Jiena ma nafx e, xinu ma nsibit tijak eżat imma nafli dak iż-żmien jiena dejjem dak li ħsibt li kienet il-verità. Sur Zvjefka mill-Grupp PPE. Grazzi ħafna President. Kummissarju nominat. L-aħħar punt ġifiri dak li intijet dwar il- twessiħ tal-arfin il-liġi Ewropeja. Liġi Ewropeja tkun effettiva meta tiffoka fuq eh, affarijiet li għandha tiffoka Fu u tkun effettiva fl-implementazzjoni għandna firxa ta' strumenti hemm dawk li huma komplikati, dawk li huma inqas komplikati, pereżempju Brussell wieħed, liġi dwar il-wirt, succession law, u DG li forsi inti ħatmexxi. Dan naħseb joħroġ billi gwida għal kumpaniji għal-ċittadini ħalli bekk dawn l-istrumenti jistgħu jkunu utli jistgħu nkunu tajnuna għal dawk li noħolqu il-liġi għalijom għax jena naħseb li dan huwa element kruċjali ta' suċċess. Grazzi. Iva Surizefka il-liġi effettiva biss jekk tista' tiġi infurzata u jekk tiġi infurzata tard u mbagħad eh, tkun meċħuda għalhekk trid tiġi infurzata malajr kemm jista' jkun u ir-regolament Brussell wieħed u regolamenti oħrajn u strumenti oħrajn li jinterferixxu mal-ħajja ta' kullum ta' ċittadini tagħna id-dispożizzjonijiet tal-liġi privata tan qasam fejn aħna rridu nassiguraw li dawn il-miżuri, dawn id-dispożizzjonijiet jiġu implementati b'mod li huwa effettiv u peress li dawn id-dispożizzjonijiet jinvolvu lil kulħadd irid ikollna biżejjed informazzjoni dwarhom u fil-liġi ċivili nisu ma interessati ħafna fis situazzjoni differenti ġifir meta liġi ċivili ma taħdimx fil-prattika u l-liġi ċivili trid tirrefletti l ħtiġi tal-persuni, il ħtiġi tagħhom fil-ħajja prattika u jekk aħna jekk ħana adottaw id dispozizjoni tal-liġi ċivili li ma jaħdmux fil-prattika ħalli bekk in-nies jistgħu jarfuna dwar dana. Iva jena naqbel li rridu aħna hmm, nadottaw kampanji effiċjenti, rridu aħna nqajmu l-kuxjenza tan-nies u rridu aħna nassiguraw li il-prattikanti legali ikunu mħarġa peress li Jiena studajt il-liġi kontattiva jiena sana naċċerta li dana jkun munnu. Grazzi ħafna issa se naddi dan il-martell u il-karrega ta' ċer lill-kollega tiegħi li u l-kapital um, Kumitat ta' Aspetti eh, Libertajiet Ċivili, Sur Morales. Grazzi ħafna nixtieq il nilqak fost fosna fissem il-Kumitat Libe. Il-ġustizja xi ħaġa li importanti u ċentrali ħafna xortana tagħna fil-Libe aħna kellna diġà ħafna diskussjonijiet ta' bejnietna u inti taf illi ġustizja hija importanti ħafna il-kooperazzjoni ġudizzjarja eh, fil-kwistjoni ċivili, drittijiet fundamentali, iżda anka bżonn osma fundamentali bħal data protection dawn huma affarijiet importanti ħafna għalin għal kumitat talibe u dawn id-diskussjonijiet li aħna kellna bejniet naħseb illi fil-fatt jiverifikaw li dan ħajkun ta' interess għalik ukoll. Nibda bil-mistoqsijiet fissem il-membri tal-kumitat talibe u nibda bis-sur Alex Vos. Nixtieq illi insaqsik mistoqsija oħra, ma stajġ twieġeb il-tini mistoqsija tiegħi ħabba l-ħin. Inti imillum il-qoddim ħatoqgħod attenta ħalli tissaħħa l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea din hija xi ħaġa importanti ħafna għandi mistoqsija oħra. Il-Parlament Ewropew f'Marzu fir-rapport ta' investigazzjoni talab il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni anka fuq u aħna nafu kol illi hemm ċertu kwistjonijiet importanti ħafna illi jirrigwardaw ukoll livell ta' ħarsien. Issa b'dak li għandu x'aqsam id-data protection. Jekk aħna mhux ħajrna xilna illi aħna niftemu mal-Amerikani fuq dawn l-standards, allura ħajkun hemm safe harbor u dan il-proposta leġislattiva għal fuq il-livell Ewropew inti beħsibek illi toħroġ bi proposta bħal din u koll u għaparti minnek eh, tilet parti tal-mistoqsija li l-parti tal-konsumatur naħseb li għandax taqsam ħafna minn xiri fuq l-internet, video portals u affarijiet li tisiru fuq l-internet. Inti kif beħsibek tara illi kunem kompetizzjoni neutrali anka fuq l-internet? Nringrazzjak. Jekk fimtek sew, hemm tliet mistoqsijiet. L-ewwel waħda ġifieri kif aħna kif jiena beħsibni nara li ħan ikkontroll l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea naturalment din hija xi ħaġa li jiena beħsibni nagħmel u għandi ċertu għodda importanti għad-dispożizzjoni tiegħi bħala kummissarju l-fażi tal-implementazzjoni. Forsi ma tidirx daqshekk iżda hija fażi importanti ħafna u kruċjali sa fuq l-NSA u fuq is-Safe Harbor jiena jkolli ngħid u nammetti illi dan huwa l-iktar suġġett kompless li jiena qatt kelli nieħu ħsieb u dan huwa suġġett li propju il- data protection u l-privatezza ta' ċittadini tagħna hija importanti ħafna. U l-drittijiet fundamentali tal-bniedem li kif huma magħrufa mill-ċittadini dan jista' jkun kwestjoni importanti ħafna laqas ikolli ngħid f'mument fejn l-informazzjoni qiegħda toħroġ mill-kontinent Ewropew jiena napprezza ħafna x-xogħol li jagħmlu ħafna minnkom fir-rigward tas-safe harbor sa jekk is-safe harbor wiex verament sigur ħafna minnkom ikkom provajtu tu konvinċuni li għandkom id-dubju ta'kom, jina u koll għandi id-dubju tijaj, u naħseb li ma tkunx xaħġa responsabli jekk jena nejdulkom eja nikkanċellaw il-leġizlazzjoni ta' Safe Harbor niqfu nużawa din il-leġizlazzjoni sakemm ma nanalizzawa sew. Ħalli naraw li ma strumenti ħor nistgħu nużaw. Ġifieri jekk inti da' daqsxejn Jiena nixtieq li nkompli bid-diskussjoni tiegħi u nixtieq li nkompli bil-analiżi dettaljata wkoll ta' din il-kwistjoni. Ħalli nara jekk din is-sistema jix sigura u jekk kem x'mod ieħor ta' kif eh, aħna jista' jkollna sistema li tista' eh, fil-fatt ħeġġeġ iktar il-fiduċa iva, il search engines u pjattaformi fuq l-internet. Jekk intom ħassaqsuni din mistoqsija dal-boħra ħan nitkellem dwarha issa dwar id-deċiżjonijiet tal-qorti ta' Google kontra Spanja fil-fatt fetħuli ħafna jnejja dwar din is-sitwazzjoni, però l-ħin sabiex inwieġbek speċjali. Grazzi ma jimpurtax, Sinjura Komissarju nominata, dawn ma mistoqsijiet komplessi ħafna, issa għandi mistoqsija Minna ħat Sir Claude Moraes, jiena Sir Claude Moraes, ma mela nittama li ħanżom Eh, mal-ħin. Mela fuq is-safe harbor u l-kwistjoni ta' redress ġudizzjarju nistantik l-opportunità sabiex twieġeb din mistoqsija waħda mill-kwistjonijiet li tħassibni hija xejn differenti minn dak li ħaseb l survos Aħna fid-diskussjoni li aħna kellna ndurajna li safe harbor u dan il ftejim umbrella fil-fatt huwa maqsum bejn direttorati differenti, direttorati ġenerali u kummissarji differenti. Iżda aħna nabżon li nieħdu iktar azzjoni f'dan il-qasam. kif ħa Eh, tara illi kunem dan il-one-stop commissioner li fil-fat jħossib dan il-mendi kollha u kif beħsibek tara illi ħa eh, taħdem fuq eh, il-kwistjoni ta' habeas corpus u illi fil-fat kellimt kemm fuq fil-rapport tiegħi kif ukoll diskutejnija ħafna wkoll fil-Parlament Ewropew ħadd eżattament 57 sekonda ġifieri tara tajtkom eżempju tajjeb. Grazzi ħafna il-Data Protection, protezzjoni tal-informazzjoni u l-standards għalijin illi għandhom ikunu rispettati fl-Unjoni Ewropea. Ek kif hemm fil-proposta ta' Data Protection. Dan huwa propju qasam illi huwa marbut mal-kompetenza ta' ħafna kummissarji jiena kellimt l-sur ansib li huwa responsabbli għal dan is-settur ukoll aħna bilna illi ħanaħdu b'mod koordinat dwar dan il-punt. U bla dubju ta' xejn wara li il-kummissjoni ħad tkun ikkonfirmata, aħna mbagħad ħanippruvaw insolvu l-kwistjoni tal-protezzjoni tal-informazzjoni. tal protezzjoni tal informazzjoni speċjalment tal-formazzjoni ta' dawk iċ-ċittadini Ewropej li tkunu trasferiti permezz tal-baħar. U jaqsmu l-oċean ġifiri immorru lejn l-Amerika. Importanti li kunem iktar fiduċa bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Fiduċa li xifti tewis eh, indbat id-daqxej l-ura minħabba l-iskandlu ta' ta' Snowden u anka kien hemm skandli oħrajn li kienu sinjali li kienu qegħdin juru li l-Aġenziji tal-Istati Uniti li kienu qegħdin jużaw din l-informazzjoni. għal mod mod preventiv u ma kienux jafu eżattament għal li għan kienet se tintuża din l-informazzjoni, din hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux naqblu dwarha, din hija kwistjoni ikkomplikata ħafna li aħna rridu niddiskutu flimkien mal-Istati Uniti, però din hija xi ħaġa illi minix ħa nagħmel konċessjoni dwarha jiena. Grazzi ħafna. Iva, mis-sosjali jmiss hija minnaħa tas-Sur Kirkhope sem li sijar. Sinjura, jiena naħseb li l-mandant tar rest Ewropew kien verament importanti fil-ġida kontra il-kriminalità internazzjonali transkonfinali u terrorizmu, però dan mhuwiex strument perfett u ma nixtieq inkun naf jekk il-Kummissjoni x'ħadd indirizza tħassib tal-Parlament Ewropew dwar proporzjonalità, speċjalment dwar reati biluri. uri U jekk ix bess li toħroġ bi proposta leġislativa sa fil-qasam tal-ġustizzja aħna din naraw li l-Kummissjoni investit ħafna riżorsi f'proġetti bħal l-Uffiċċju tal prosegutur Pubbliku u l-Liġi Komuni Ewropea tal-Beħ. Il-Kummissjoni ħatara x-revizjonijiet hemm bżonn miflok ma tibqa' toħroġ bi proposti ġodda illi mhumiex daqshekk meħtieġa fil-qafas legali tal-Unjoni Ewropea. jekk eh, jiena nirbaħ il-fiduċja tagħkom ħanaħdem fuq dan ta' kuljum ħalli nara jekk nistgħux naħdmu iktar fuq dan. Il-kriterja tal-effettività hija l-ewwel priorità għalija issa dwar is-CSL u il- prosekutur pubbliku Ewropew din hija kwistjoni importanti ħafna u aħna ħan niddiskutuha iktar il qudiem fiktar dettal. Jiena naħseb illi CSL hija xi ħaġa li għandha tissemplifika il-kummerċ fuq livell transkonfinal ġifieri digital beħ Ewropea. Dan kollu jiddependi fuq l-istruttura tal-Stati membri iżda xorta waħda din għandha tkun importanti. Issa fuq il-mandat tar-Rest Ewropew, jiena naħseb il-mandat tar-Rest Ewropew kien suċċess, dan kien strument effettiv ħafna sabiex inkomplu niġġieldu kontra il-kriminalità fl-Ewropa. U grazzi għal dan l-istrument manna xejn iktar x'naħbu fl-Ewropa. U dawk illi fil-fatt kienu suspettati li kommettew xrijat kriminali jew ieħor, edin bħalissa ikunu investigati fl-istituzzjonijiet responsabli ħafna sadwar proporzjonalità iva naf li kienem ċertu problemi bil-mandat tar-rest Ewropew il-ġifiri li kienet jintuża anka sabiex wieħed jindirizza każijiet il-mhux daqshekk serji issa naħseb illi din qed insolvu minħabba li dawn il-każijiet ta' inqas importanza qegħdin ikunu solvuti mhux fuq il-livell tad-direttiva sa fuq livell iktar baxx. U jiena nixtieq illi nejt li kiku napprezza li kiku aħna ma nibdlux b'mod konsiderevoli il-mandat tar-rest Ewropew u l leġizlazzjoni dwar il-mandat. Jiena naħseb li għandna nippermettu biżżejjed ħin sabiex eh, din il-leġizlazzjoni tkun edha taħdem tajjeb. Jien naħseb li dak li għandna bżonn huwa li nagħmlu situazzjoni iktar stabbli mhux li nbidlu leġizlazzjoni. Grazzi ħafna sa fisem l għaldi għandna Sophie Intfeld. Grazzi ħafna sur President nilqal il-Kummissarju nominat ta' Sur Juncker talbek sabiex tagħti priorità lid-direttiva ta' kontra diskriminazzjoni. Però in-nies tal-LGBT xorta waħda qegħdin jaffaċċjaw il-ħin kollu diskriminazzjoni u teddid fl fl-iskejjef u l-postaċċol u anka fil-familja. Aħna nafu li hemm ħafna nies li huma omofobiċi u qegħdin jitkellmu kontra in-nies omosessuali. Il-liġi tal-familja ħatibqa' kompetenza ta' l-Istati membri, però l-Unjoni Ewropea għandu dmir li għabbażi ta' trattati u għabbażi tal-Karti karta Trittijiet Fundamentali għandna niżguraw illi kulħadd ikun jista' jiċċaqlaq b'mod ħieles il-homofobija u diskriminazzjoni tritti għaf darba l dejjem u għalhekk aħna nafu li l-Istati membri kemm il-darba talbu li għandu jkun hemm roadmap għal drittijiet tal- l-LGBT u f'dan l-aħħar fil-rapport tal-Luna ċek fil-fatt reġan tal-abdan. Inti ħat prova tara li kunem dan il-roadmap għad drittijiet tal-LGBT jek joġbok. Grazzi ħafna għal dik il-mistoqsija. Inti sassejtni ħafna affarijiet. U għet ħafna affarijiet li ma fejn qot nerġa' nirrepetijien, Id-direttiva ta' disk kontra diskriminazzjoni iva dan huwa l-istrument ewlieni li aħna għandna nużaw nittamaw li dan l-istrument ħajjenna nimlew il-nuqqasijiet li bħalissa jizistu fil-leġizlazzjoni sa fuq il-mistoqsija tijak. Di mx ħatkun b'inizjattiva tijaj, nina dan il-xol nagħmlu iżda nifem illi hemm bżonn ta' strateġija li għandha ssir u tkun adottata favur id-drittijiet ta' dawn il-grupp ta' soċjetà tagħna se fejna fira xi 25 miljun persuna li huma ċittadini Ewropea li huma parti minn dan il-grupp ta' ċittadini li għandhom id-dritt li jkunu trattati bl-istess mod li jkunu mħarsa minn attakki homofobiċi, minn starijiet homofobiċi, etc. Issa il-roadmap illi semmejt inti, naħseb li għandha tkun roadmap speċifika ħafna. U kifettilkom jina il dokumenti il illi inkludu l-analizi illi jissuġġerixu ċertu prioritajiet li diskrivu l-azzjonijiet u responsabiltajiet, ġifiri min ħajkun responsabli għall-implementazzjoni ta' din l-istrateġija u anka dwar ir-responsabilta li trid eh, tittieħed. Veru li aħna rridu eh, nappellaw għal iktar kooperazzjoni bejn l-Stati membri u hemm ħafna Stati membri li jixtiequ illi aħna jkollna roadmap bħal din u l-Istati membri għandhom ikunu responsabbli wkoll għall istrumenti effettivi li jistgħu jippermettulna li aħna niġġieldu kontra attakki homofobiċi u stqarrijiet bħal simili. Jiena ħanuża l-lodda kollha dispożizzjoni tiegħi bħal kampanja ta' informazzjoni, odda, dokumenti illi għandhom l-na li aħna intejbu l-mod kif aħna naħdmu bl-informazzjoni li għandna diġà dispożizzjoni tagħna. Grazzi ħafna, issa Sinjura Marie Christine Vergian f'sem il-Gwijan ġiel. Grazzi ħafna. Sur President, Sinjura Jorova, għandi xiftit mistoqsijiet dwar il-portafoll tijak. Naf illi l-konsumaturi u kumpaniji għandhom l-importanza tagħhom Issa meta nħares lejn il ġustizzja u l-istat ta' dritt minn din il-perspettiva jkolli ngħid li dan ħajkun ta' restrizzjoni għal sistema ġudizzjar. Naħseb li s-sitwazzjoni diġà hija diffiċli fl-istati membri aħna din naraw li s-sitwazzjoni sejra lura u mhux il qoddim aħna nistgħu naraw dan bin-numru ta' każijiet li qegħdin jitresqu qudiem il-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea. Issa ħan nitkellem fuq ir-Roma dawn huma l-iktar grupp etniku li qegħdin nibatu minħabba diskriminazzjoni l Għanna roadmap, għanna strateġija, għanna bosta għodda li għadin dispozizjoni tagħna, għanna l-istatistika, għanna l-informazzjoni li għadda kemm kienet ippubblikata li turina li huma jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli ħafna. Issa l-Kummissjoni bessieba li timplementa ċertu ehm, miżuri jina naħseb li din hija sfida importanti ħafna. Issa il-mistoqsija hija inti kif besibek tagħmel iktar progress f'dan il-qasam apparti mill- direttiva ta' kontra diskriminazzjoni, bazi tal-evaluazzjoni li saret sabiex aħna naraw illi l-istati membri jkunu għedin rispettaw id-drittijiet tal-bnida, speċjalment dawk tal-grupp etniku Roma. Inti xi proposta konkreta tista' toħroġ biha, grazzi. Grazzi ħafna. Iva, jekk tajtkom l-impressjoni li ħanifoka fuq il-liġi tal konsumatur u tal-ekonomija biss, taċ kompressjoni ħażina minħabba jena id-drittijiet tal-bniedem dawn narom bħala il-fulkru fil-qalb ta' kollox, minħabba li fuq hekk kumbat aħna nistgħu nibbażaw ix-xogħol kollu tagħna, ġifiri dan huwa l-għana dawn huma l-valuri li bħala Unjoni Ewropea aħna ħanibqgħu nħadnu issa fil-każ tal-grupp etniku tar-Roma, inti qed titkellem fuq punt sensittiv ħafna huwa vera l repubblika Ċeka ċivit itra min-naħa tal-Kummissjoni u l-Repubblika Ċeka kienet imħeġġa illi teħles mis-sitwazzjoni li kienet qed tinsab kienet jinsab fija pala pajis li it-tfal tal-oriġni Roma ħafna drabi jidbatu fi skejjel speċjali. U bekk huma ikunu mifruda mill-oħrajn u jikunu diġa qegħdin ikunu mċaħdin minn ċertu opportunitajiet fil-bidunet ta' ħajjithom. Jiena naqbel li dina problema li tissolva mhux biss fir-Repubblika Ċeka, iżda kullimkien fl-Ewropa. Aħna nafu li hemm ħafna tfal tal-grupp etniku Roma li għedin jintbatu fi skejl speċjali. Speċjali għal-jom. U jiena mhux edha għawek sabiex inħares u defend il-pozizjoni li ħal gvern ta' Repubblika Ċeka, pero nafx istrumenti edin jittieħdu mill-Gvern u tama illi dal-waqt ħan nisimgħu aħbarijiet tajbin anka minnaħa ta' Repubblika Ċeka. Mela, x'huma l-istrumenti tagħna, l-kwistjoni tal- tar Roma din hija kwistjoni diffiċli ħafna, bżonn li jkun hemm strateġija min-naħa tal-Istati Membri u jekk ikun Eh, importanti fil-fatt li l-istati membri kollha jikkoperaw kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell lokali. Jiena għandi ħafna esperjenza dwar dan minħabba li diġà ħdimt fuq livell lokali għal ħafna u ħafna snin. Jiena naħseb li għatem xi ħaġa nieqsa, ġifieri l-arfin u l-ftejjem reċiproku din hija xi ħaġa li l-minorità tixtieq u l-soċjetà ġenerali tixtieq ukoll iżda m'għandniex ċansa biex nitkellmu fid-dettall dwar dan. Grazzi ħafna sa Sinjura Lam, Sur Sinjura Lambert. Grazzi ħafna Sur President. Nishtin ringrazzjak ta' tweġiba illi inti tajtna fuq il-roadmap għal-LGBT. Jiena xtaqt illi nitkellem fuq id-direttiva orizzontali ta' kontra diskriminazzjoni tweġiba tiegħek bil-miktub qalet biċ-ċar illi għandna xkil politiku għal din id-direttiva ta' kontra diskriminazzjoni. Nixtieq nistiednek sabiex tgħidilna daqsxejn iktar x'beħsibek tagħmel sabiex aħna nagħmlu progress dwar dan il-punt u jekk għand eh, hemmx iktar trasparenza, informazzjoni trasparenti dwar x'ixkiel u xi problemi għandhom ċertu stati membri. Ħalli bekk is-soċjetà ċivili kif ukoll ċertu stati membri jkunu jistgħu jappoġġawk. U naturalment hemm kummissarju oħrajn li huma responsabbli, nixtieq nkun naf inti tgħidli li ma kummissar jinbessi bek tinvolvi sabiex jgħinuk fil-ħidma ta' direttiva kontra direttiva ħalli fl-aħħar nkunu qegħdin nirrispettaw l-artiklu 2 ta' trattat li huwa propju dwar l gwaljanza Grazzi. Grazzi il-direttiva ta' kontra id-diskriminazzjoni kif taf kienet imxekla u mwaqfa minn ħafna stati membri. Dini xi ħaġa li jiena nixtieq li nippromovi u nixtieq li aħna niffinalizzaw ix-xogħol tagħna fuq din id-direttiva fil-futur qarib, però mhux ħanejdilkom minn issa meta. Però għandi f'moħħi data bibet ieħor meta nixtieq li dan ix-xogħol jitlesta. Aħna nafu illi hemm ċertu stati membri qed jopponu minħabba raġunijiet politiċi din id-direttiva u nixtieq eh, illi ngħidulkom x'esperjenza kelli jiena. Jiena bdejt nistudja liġi daqsxejn tard fil-karriera tiegħi u l-professjoni tiegħi kienet ta' bħala antropologu kulturali. Jina naf illi fil-fat kull soċjetà għanda ċertu tradizzjonijiet. U kull soċjetà f'kull soċjetà nsibu ċertu tabus, ċertu nuqqas ta' informazzjoni ċara, aħna rridu nelbu dawn it-tabus, rridu niddiskutu iktar mill-istati membri ħalli naraw jekk nistgħux nelbu dawn il-problemi li jinsabu f'ċertu stati membri. Grazzi. Commissioner Designate, please uh, stick kommissjoni nominati kħoġo jek joġbok eh, zom mal-ħin allogat. Nominat hija l-kelma l-iktar importanti hawnhekk. Naddu sal-Onorevoli Wimberg. L-applikazzjoni preżenti t-artiklu 21 tat-TFU hija ħaġa tal-mistħija minn flok drittijiet illi żżur raba tiegħek stati Membri tal Europea sabiex issir negozju għal fini ta' vjaġġar wasal għal invażjoni ta' pajjiżi oħrajn sabiex issir xogħol illegali, kriminalità organizzati jew li wieħed ipoġġi bil qeda fit-triq u jittallab. Hemm ukoll rabta ma' kwistjoni oħra illi dalwaqt ser tiġi adottata mill-li għan tiġi trattata mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea Ozgor li nomlu ta' stati membri se jindirizzaw dan matul din is-sena, ġifieri t-turizmu soċjali. Meta tqis l-affarijiet tal-mistħija f'dal qasam u jaqgħu taħt il-portafol tiegħek nistaqsik inti se tindirizz artiklu 20 fil-mandat tiegħek. K tomu bych chtěla říct, že volný pohyb osob je co, co... Xtaqt il-moviment ħiles ta' persuni huwa essenzjali għal ħidma tal-Unjoni Ewropea. Jien analizzajt is-sitwazzjoni fl-istati membri individwali meta iffamilizzajt ruħi mal-prinċipju tal-movement ħiles ta' persuni u sibt illi l-istati membri għandhom um, strumenti propju tagħhom sabiex jindirizzaw dan it-tip ta' abbuż. Għandhom żewġ strumenti għad dispożizzjoni tagħhom sabiex jevalwaw l-aġġir ta' persuni li jaslu fil-pajjiż imurx kontra il-prinċipji ta' ordni pubblika. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-persuni u xed jabbużaw mill-fondi pubbliċi. Dawn huma strumenti li għandhom l-istati membri u għandhom jagħmlu użu tagħhom meta jindirizzaw sitwazzjonijiet fejn għandek każijiet ovvji ta' abbuż għal dritt tal-moviment ħieles u abbuż tal-sistemi eh, soċjali li ħaġa li tseħħ f'na pajjiżi. Jina nemmen li s-situazzjoni titlob monitoraċ u skont l-informazzjoni tiegħi il-Komissjoni tevalwa każijiet ta' ksur ta' moviment ħieles u stati membri, il-Komissjoni mbagħad tressaq proposta sabiex issolvi il problema mingħajr ma manxeklu dritt tal-moviment ħieles. F'każ li s-sitwazzjoni sir inaċċettabbli, u jkun hemm bżonn intervent leġislattiv, Dan jista' jiġri imma skont l-informazzjoni li għandi l-leġislazzjoni eżistenti fil-fatt tagħmel tajjeb għal każijiet ta' abbuż bħal dawn. Naddu sal Vicky Meyer. Eh, Grazie President. Pala kommissarju, eh, kommissjoni tom eh, gardjani ta' trattat u kullan sanda posta fit trattat tammetti li ma ma jirriknoxiex il-differenz il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 illi jidru fl-Unjoni Ewropea għandhom l-istess obbligi illi jirrispettaw il-liġijiet u regolamenti applikabli għal ċittadini oħrajn. Għal daqstant, jekk nixtu każijiet ta' ksur, hemm strumenti ta' kif tindirizza każijiet bħal dawn. Jiena mhux il-persuna ideali sabiex nevalwa l-Islam jew reliġjoni oħrajn. Imma jekk nitħattu dwar l-Unjoni Ewropea u persuni ta' din ta' dan ir-reliġjon, tal-persuni għandhom jirrispettaw l-istess regoli paċ-ċittadini tagħna. Drittijiet tal-bniedem tan-nisansi hija ħaġa għal diskussjoni oħra u ma naħsibx illi dan japplika għal persuni mir reliġjoni Iżlamika biss li jiksru drittijiet tal-nisa naħseb hija problema aktar wiesa li għandha tiġi solvuta. Grazzi l-Onorevoli Zedowski. Grazzi President. Sinjura Kommissarju nominat għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija kif qed tippjana li tevalwa l-pjan sabiex nintegraw il- l-Uffiċċju ta' Prosekutur Ewropew fl-istrutturi tal-Eurojust. Dan eh, ma jiswa xej bħala flus, pero għaveru veru li n-numru ta' każijiet proċessati minn Eurojust qed jiżdiedu. U n-numru ta' każijiet possibbli taħt l-ambitu tal-epa u kol se jizdidu. Mistoqsija oħra il-grupp tiegħi saqsa lis sura Avramopoulos fuq il-problema ta' ġellida trans nazjonali. Jina xtaqt risposta mill-perspettiva legali mnaħa tiegħek. Jista' jkun iċ-ċittadini ta' ċittadini Ewropej li qed jiġġieldu f'konflitti f'pajjiżi terzi Illum jew għada jerġaw lura lejn l-Unjoni Ewropea taħseb illi dawn iċ-ċittadini għandhom jitress qudiem il rati u uh, l-esta tiddisku tiżviluppa linji komuni għal rati tal-Unjoni Ewropea sabiex eh, jitrattaw il-każijiet ta' dal-persuni. Grazzi Sur Zdechowski. Lepo juro ġast, Nibdew blepo. Jiena naħseb illi Eurojust eh, din se tipprovdi sfond u investigazzjoni ma dana kollu se mhux se jkun hemm impatt finanzjarju. Naħseb u li trid ftajt eh, japplika l-Olaf. Olaf għandha tikkopera mill-qrib għaliex li PPO suppost tiġġieled kriminalità kontra l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea illi huwa l-ambitu taqqola ukoll, speċjalment meta niġu għal-fondi strutturali. Brabta ma' Eurojust huwa possibbli illi dan appuntu eh, jasal bispejjeż zero, però ħan s situazzjoni f'aktar dettal u jekk nimxu l-qoddim u nittama li dan jiġri għax irridu nimxu l-qoddim, jekk nimxu l-qoddim eh, fuq l-istruttura tal-IPPO, u l-ħidma tagħha fl-istati membri fisser li għanna insemmu l-ispejjeż x'inhuma. U rridu nistaqsu kif dawn l-ispejjeż jistaw jiġu paragonati mal-valur tal-IPPO. Sen evalwa dan fiktar dettal, xin numri nħobbu mux ħazinin fuq il- ġelida transkonfinali naħseb il-liġijiet kriminali t-istati membri inkludu anka dan il-kas. Iġifiri persuni li involvu ruħan f'attività terrorista eh, eh, barra territorju tagħna jirġgħu lura fil-territorju u għandhom jiġu infittxija legalment. Din kwistjoni fidej l-Istati membri fl-opinjoni tiegħi imma ħan diskuti dan anka mal-kollega tiegħi bil-portafol rilevanti Zomma l-ħin, Senjura Komissarju nominat, salix rridu daħlu għad zewċ komitati oħlajn, ma mux namel biex ndejek. Issa fissem l essendi l-onorevoli post. Thank you, Mr. Chair. Grazzi. Senjura Jurova, l-lum l-Unjoni Ewropea tifoka fuq ir-Roma minn perspettiva ta' integrazzjoni soċjali se partiti tal-lemin li jużaw sentiments kontra zingari sabiex jiksbu appoġġ il qed jiġi matlub anka eh, strateġija mill-Konsil tal-Ewropa u anka qafas għandna qafas Ewropew għall-integrazzjoni tal-Roma. Tixtiequ tirrikonoxxu illi għanna fenomenu li jħasseb u forsi anka nsaxħu u nikkoordinaw kooperazzjoni Ewropea fuq dritt ta' Roma fih dan l istati membri b'enfasi partikolari fuq dimensjoni tal-differenza bejn nisa u eh, diskriminazzjoni. Eh, Dziękuję Pani Post za, za otasku. Eh, Grazie Signora Post tal-mistoqsija tijak illi hija marbuta mal-kwistjoni ta' Roma illi forsi ma ġietx diskussa bizzejjed dettall. L-inklużjoni ta' Roma fis-soċjetà Ewropea illi għandha impatt ekonomiku wiesa ħafna għaliex rridu ninvolvuhom fis-suq ta' xogħol ukoll. Però biex inqassar xtaqnajt iva din hija kwistjoni komplessa l-aħħar għaliex dal-fenomenu jimmanifesta ruħu b'modi differenti fi stati membri differenti. Għal daqstant ma jistax ikonna soluzzjoni waħda l-possibiltajt kollha, situazzjoniet kollha. Hija ħaġa tajba li konna strategija Ewropea u li nistaqsu l-Stati membri sabiex jippreżentaw strategiji nazzjonali, strategiji nazzjonali li jirriflettu problemi speċifiċi li qed iseħħu fl-Stati membri għalli u kol jiddefinissu kif partit interessati għandhom ikunu involuti fl-implementazzjoni tal-istrateġija. Tajb nifokaw fuq erba oqsma edukazzjoni, mussa nirrepeti il-kas ta' kell speċjali, kif nsejħulu, il-housing soċjali, kura tas saħħa u s-suq tax xogħol. Dawn l-erba oqsma u ma l-oqsma fejn irridu naqdu l-isforzi tagħna. Mhux qed nagħmel referenza biss għar-rabtiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istat Membru kwistjoni, imma anka fiħdan l-istess Stati Membri, il-Gvern Ċentrali u kif nitħattu ma' gvernijiet lokali u strutturi oħrajn. U ovvjament dan huwa marbut ukoll ma' drittijiet u ugwaljanza. L-Onorevoli Kerkop. Eh, permetti Permettina tkun dizappuntat għal mm, tweġiba tiegħek fuq li AW fejn qed nitolbu riforma bħala parlament, però xtaqt nistaqsik issa bħala avukat ukoll. Kif il-Kommissjoni tħares ir-reviżjoni tal- uh, trattati sabiex nittrattaw diffikultajt mhux biss bejn sistemi ta' liġi komuni u ċivili imma anka pajjiżi b'sistemi legali differenti. U anka fuq diskriminazzjoni, il-Kommissjoni temmen li hemm metodi iktar effettivi kif niġildu diskriminazzjoni fuq livell Ewropew mingħajr ma ngħaddu għal leġislazzjoni orizzontali, drittijiet fundamentali applikaw għaċ-ċittadini kollha, tista' forsi tgħidilna għalfejn diskriminazzjoni ta' persuni b'diżabilità neħħet mill-ġustizzja u drittijiet fundamentali ma poġġejni għassa taħt eh, impjogi affarijiet soċjali. Ma nasibx li din ħaġa ġusta. Jesta sem dobře pochopila, měla bych se vyjádřit tomu, jak se dívám na... Jak fem tajjeb. Kefen ħares lejn tradizzjonijiet legali f'pajjiżi differenti liġi komuni u liġi kontinentali ma sistemi legali differenti bi tradizzjonijiet differenti li għandhom jiġu rispettati. Ma nafx fim il-mistoqsija tajjeb, però fuq diskriminazzjoni ta' persuni b'dizabilità naħseb illi fid-direttiva orizzontali kontra d diskriminazzjoni insemmu appunti persuni b'dizabilità. U dan ikopri situazzjonijiet barra d-dinja tax-xogħol, speċjalment saċċess servizzi u aċċess għal ħwejjeġ li huma disponibbli għal persuni li m'għandhomx diżabilità. Naħseb li ma nsejniex persuni b'diżabilità f'dan ir-rigward. Dwar il-ġlida kontra d diskriminazzjoni inti għandek raġun 100%. Jiena għandja l qalbi ħafna li nikonsidraw għanix bżon li kien sejħu hard legislation forsi għan sejħu ċertu tentativi legislativi pala eh, kem xejna jiv għalix għet jiprovaw eh, jitlu foqsma tradizjonali minna effetta xejn. Fuq diskriminazzjoni għanna ħafna x'namlu, għaliex it-tentattivi sabiex nirregolaw il-reglamenti direttivi u maħħaġa nadottawhom minn bona fede u nixtiequ nimplementawhom skont drittijiet fundamentali imma li nqajmu għarfien tal-pubbliku u kooperazzjoni mal-NGOs hija ħaġa oħra u l-NGOs għandhom ruol importanti x'jaqdu f'dal proċess. Naddu sa għal grupp PP l-Onorevoli Chucky. Signora Jurova, President, inti qed li diskriminazzjoni m'għandix posta fl-Unjoni tagħna. Xtaqt nistaqsik mistoqsijiet dwar minoritajiet fl-Unjoni illi u ja, ilaħqu fil-mija ta' ċittadini Ewropej fil-fatt. X'passi ser tieħu sabiex nestendu liġijiet kontra diskriminazzjoni għal minoranzi sabiex ikunu mħarsa kif suppost. It-tieni. X'miżuri eh, qed eh, għandek moħħok sabiex dawn jingħataw drittijiet u trattament ugwali għal rigward tal-popolazzjoni tagħhom u finalment liema azzjonijiet għandek intenzjoni tieħu bratta ma' stati membri illi ma' jirrispettaw xi drittijiet ta' minoranzi nazzjonali u eh, se nagħmlu sabiex niżguraw li ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontrihom. Děkuji za dotaz. Já jsem měla na toto téma, eh, kromě jiného. Grazie tal-mistoqsija. Kelli diskussjoni interessanti ħafna fuq dil-kwistjoni ma' direttur tal-Aġenzija Drittijiet tal-Bniedem fi Vienna. L-Aġenzija illi temmen li din hija problema li għandha tiġi solvuta fl-Ewropa. U inti qed tistaqsi s-senamel mela l-ewwel net se nħares lejn l-istatistika u d-data disponibbli u l-istudji li għandna studji li deskrivu kif minoranzi ġu trattati f'stati membri differenti Naħseb li hemm approċċi differenti eh, vizavi minoranzi bħal daw m'għandix jiena informazzjoni preċiża lissa, ma dana kollu minoranzi nazzjonali huma koperti mid-dispożizzjonijiet kollha illi jħarsu individwi u ċittadini kontra kull forma ta' diskriminazzjoni għal daqstan nasab li ħarsin hawnhekk Taplika palma tapplika għal eh, gruppi ta' persuni medda oħra. Fuq infurzar ta' liġi l-Komissjoni Ewropea għandha mezzi u strumenti ta' kif nipros li proċedu jekk stat membru ma jirrispettax dispożizzjonijiet legali ser il-trattati għanna passi u proċeduri disponibli pal f'każijiet oħrajn Imma jina mux pozizjoni li nkun speċifika unek u najdilkom kem spe kif speċifikament dritti ta' minoranzi ma miksur stati membri. Is-Sur Lopez Aguilar, anka ex-presidenta dal-Komitat. Grazzi, President. Hawnhekk qiegħed Sinjura Kummissarju nominat. Għal darb'oħra, merħba fil-Parlament Ewropew għal dan is u anka dal-rawn ta' mistoqsijiet mill-Kumitat Libe Inti l-ewel esprimejt fil-fat eh, interess f'portafol dwar so intern, pero permetti li ngħidlek meta niskem fuq ġustizzja u eh, differenza bejn is-sessi hija ħaġa importanti u waħda mill-iktar affarijiet politikament importanti minn kan perspettiva kostituzzjonali u l-mistoqsija tiegħi għandhom x'aqshom il-libertà sigurtà ġustizzja speċjalment kooperazzjoni ġudizzjarja u il- l-Uffiċċju ta' Prosekutor Pubbliku għaliex din hija liġi kriminali kif nafuha u din hija ħaġa marbuta anke ma' parlamenti nazzjonali li leġislaw l-ewwel darba fuq liġi kriminali u qed niżguraw anke mal prosekutur pubbliku l-affarijiet jimxu kif suppost mal-ewwel mela, net x'inhu mal-pożizzjonijiet tiegħek fuq ir-regolament, partikolarment mal-Kunsil u r-reżistenza tal-Kunsil mele twaqqaf uffiċċju ta' prosektur pubbliku. Kif inti se tiżgura progress marbut mal-pakket fuq drittijiet proċedurali, drittijiet tal-akkużat u persuni suspettati u t-tielet kif se tiżgura li l-aġenziji involuti, inkluż Eurojust, Europol, l-Uffiċċju ta' Prosektur Pubbliku u Olaf jimxu it-fit, jikkoperaw u f'konsistenza mal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Děkuji vám, to byla složená otázka ze tří velkých tém. Grazzi. Il-mistoqsija kienet tinkludi tliet kwistjonijiet ewlenin. Fulħin ħan kollin zon fil-qosor, l-Uffiċċju ta' Prosektor Pubbliku nsibuħ f'artiklu 86 ta' trattat illi jitlob it-twaqqif ta' dan ta' din l-istituzzjoni sabiex inħarsu l-interess tal-min 16 fl-Unjoni u ġlida kontra l-korruzzjoni off-road kon f'kasta ta' flus Ewropej. Fid-dawl ta' din il- kwestjoni jekk importanti, u anka ta' kemm importanti l-istituzzjoni, Viza vi l-istati membri nittama li dawn jifmu kem din l-istituzzjoni hija importanti fil-fatt. Mbagħad hemm ħaġa oħra għandna nistabilixxu l-istruttura tar-rabtiet bejn l-IPPO u sistemi individwali ta' ġustizzja fl-istati membri. Sabiex namlu dan se jkonna bżon dibattitu eh, mm, tawal mux ħażin, dibattu tekniku fuq sim ta' responsabiltajiet, ta' komunikazzjoni, ta' applikazzjoni ta' liġi, eccetera, eccetera. Sfortunatament mandiċ ħin sabiex nidħol f'aktar dettal dwar dan, it mistoqsija ma nistax nirrispondi għax il-kitba għaj ma nistax naqra, però Olaf konsistenza u liġi kriminali li rridu nagħmlu fuq li PPO u li konna koordinazzjoni u kooperazzjoni bej il prosektor pubbliku Olaf Eurojust u Europol. U jiena naħseb il labozz il-ġdid għal Eurojust jinkludi din it-tip ta' kooperazzjoni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 mandix jena mela xi argumenti li nishtiq nagħmel jena nasib li dan huwa mezz tajjeb nishtiq nirringrazzjak tal-li zammejt fil-qosor nishtiq nirringrazzjakom b'fisem il-membri tal-Kumitat Libe għal dan l-iskambju u issa nishtiq uh, eh, naddi uh, mela irridni lil Vicky Ford wara li nbidlu ftit eh, siġijiet ħalli tuħur wol ta' President.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 Thank you, Madam, Madam Jourova. The, the ladies... Grazie ħafna, mela issa Mara ħadet Volta eh, president u issa se naddu għassu intern u affarijiet intern eh, u l-affarijiet l-għandu mal-konsumaturi naddu għal-komitat imko u l-mistoqsijiet minn dan il-komitat. As you know, the IMCO is the committee responsible. Kif tafu IMCO il-Kumitat responsabli għal ħaddim tal-suq eh, intern inklus l-identifikazzjoni u qed nippruvaw nelbu ostakli li jinkludu fis-suq intern u s-suq intern digitali u eh, speċjalment se minħabba r-rwol tiegħek għal promozzjoni l-ħarsin ta' interessi ekonomiċi tal-konsumaturi kif ukoll għal politika u leġislazzjoni dwar l-infurzar tal-regoli tas suq internu drittijiet tal-konsumaturi. Il-Kumitat tana interessat li jifem l-approċ tijak f'dawn laqsma partikolari u sabiex eh, nkunu nafu kif inti għandek l-intenzjoni li taħdem fuq dawn l-sfidi. Jena naf li l-Komitat tagħna interessat li fiktar dwar l-konsekwenzi konkreti fuq livell operazzjonali dwar xi ħut mit-tibdiliet li affettwaw dawk bi arfin espert tal-konsumaturi fil-Kummissjoni. U l-ewwel mistoqsija ġejja minn għand Sinjura Mezzola tal-PPM. Grazie ħafna, nishtiq nibda billi nesprimi ruħi favur dak li qal il-kollega Timothy Kirkhope qabel billi jgħid li huwa ta' dispjaċir li inti minn tiser tkun responsabbli mill-aspetti ta' persuni li għandhom disabilità. Iżda jiena ħan mistoqsija tiegħi dwar il-comparison websites, is-siti ta' tqabbil din naħseb taqbel mija hija waħda mill-lodot li jintużaw biex l jizi jiġi prevenut u li jgħinu li ċittadin jitpoġġa fil-qalba ta' tifsil tal-politika. Tlet mistoqsijiet. Jekk inti tiġi konfermata bħala kummissarju, twijat l-impen tiegħek sabiex jinħolqu dawn lodot? xinuma il-miżuri konkreti li ħatiħu biex tissimplifika u tirrazzjonalizza dawn l-odot ta' tqabbil Taħseb li għandu jkunem sistema ta' ċertifikazzjoni tal-Unjoni Ewropea li jgħinu lil konsumatur sabiex jidentifika li ma' huma il-good players? U fl-aħħar net, rigward l-online dispute resolution, tista diżgura li ser ikunem fondi bizzejiet sabiex l-odda ta' traduzzjoni jaħdmu kif suppost? Thank you. Yeah. Grazzi. Jena naħseb li l-internet iva odda tajba. Imma fl-istess ħin hija odda li forsi tista tinganna Le, skużawni, forsi Iva, Iva tista tinganna li ċittadini l-informazzjoni li tinganna jew forsi li ma tkunx vera tista taffetwa ċittadini, forsi xie ċittadini jazbu li xi ħaġa b'xejn u mbagħad jispiċċaw f'nazba u rridu jkomplu mbagħad jixxu affarijiet kemm il-darba u din il-ħaġa tista' tapplika għat-tfal li għandhom jiġu imħarsa kontra dawn Inna zbiet l-istess nistaw najdu għan nisanzjani li xukultant ma jkunux jistaw jevalwaw l-informazzjoni disponibli għalek irridu aħna ċertaw li l-internet ma tatix din l-informazzjoni li tinganna imma fl-istess ħin l-informazzjoni pubblikata fuq l-internet għandha tkun ċara u għalek għal din ir-raġuni għanna istituzzjonijiet nazzjonali li huma responsabli għal sorveljanza fuq l-internet li għandhom jagħmlu l-monitoraġġ sabiex naraw jekk hemm xi kumpaniji jekk dawna ħajwet u xi qed u xi prattiċi mhux ġusti Jiena ma nistax intik tweġiba hawnhekk għax eh, ma studjajthomx dawn l-affarijiet dwar it-traduzzjoni u l-flus Iva, dina ħaġa fundamentali, vera importanti, se jkollna bżonn niddiskutu din il-kwistjoni ġala darba naslu sabiex niddiskutu l-kwistjoni li għandha xtaqsam ma' rezoluzzjoni ta' disgwit online l-istess nistgħu ngħidu għal li ġustizzja għalhekk irridu nkunu nistgħu aħna natu finanzjament tajjeb għalli bekk in-nies jista' jkollhom traduzzjoni fil-sin pajjiżhom. Kif taf, inti stess. Jena danna ħajaq taħt il-portofol tiegħi imma Iva nafli issa spiċċajt il-ħin tiegħi, Sinjura Gebhardt. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kummissarju nominata Inti fil-fatt responsabli għal ħarsin tal-konsumatur dan huwa eh, element għandu ħafna elementi orizzontali li jmur li anke mill-ħarsin tal-konsumatur. Inti kif beħsibek tieħu sib din kompetenza ta' xogħol daqshekk orizzontali flimkien mal-xogħol li għandek fil-kommissjoni. Jina jkolli nejt li smajtek tejt affarijiet li qed kontradi xur xurxin dwar il mota kif inti beħsiebek tiħu dan is-suġġett tal-ħarsin tal-konsumatur. Inti l-ewwel eh, faħħart lil il-leġislazzjoni komuni Ewropea tal-beħim ikolli ngħid li dan mhijiex xi ħaġa komuni, anzi xi ħaġa li qiegħda tfarrak iktar is-sistema u fl-istess ħin E, ikolli ngħid li qiegħda tgħid mbagħad fi sessin xi ħaġa li hija bil-kontra. Inti x'tib ta' leġiżlazzjoni tixtieq verament introduċi fil-qasam tal-ħarsin tal-konsumatur. Grazzi. Politika ochrany spotřebitele není jedina horizontalni věc, ktar... Il-ħarsin tal-konsumaturi mhux biss e, l-unika tema orizzontali taħt il-portofol tiegħi imma nixtieq e, mela ngħid nixtieq eh, innaqi xi tħassib li din il-politika ħat intile fil-portafol tija jiena nixtieq inkun il-vuċi li ħadd titkellem għall-konsumaturi, il-kol kemm aħna konsumaturi u il-konsumaturi, il-konsumaturi għandhom seta kbira u jekk l-istatistika tija korretta mela il-konsumaturi jagħmlu 56% ta' prodott domestiku Europow u li nkatru il-fiduċa tal-konsumaturi xi ħaġa kruċjali u l-attività tal-konsumaturi għandha tkun il-fattur li jixpruna il-level li ta' impjeg ġifiri jinaxħu il-qat u fil-kulleġġ tal-kummissarji jiena se nistudja s-sitwazzjoni fis-servizzi finanzjarji fl-enerġija u fuq sma u zoni oħrajn fejn il-konsumaturi huma rappreżentati jew għandhom jiġu rappreżentati u fejn il-vuċi tagħhom għandhom tinstema jiena naħseb li hemm mezzi differenti kif nistgħu ntejbu sitwazzjoni tal-konsumaturi dwar il-konflitt bejn il-Liġi Ewropea Komuni tal-Bejħ u l-ħarsin tal bejħ u l ħarsien tal konsumaturi Hawnhekk qed nitkellmu dwar konflitt eh, li mhux vera jeżisti, is-CESL jintazel mill-bejjeħ bħala l-ewwel għażla ma nistgħux nistennaw li huma se jużaw għax tkun iktar adattata l konsumaturi ma xorta waħda jiena naħseb li s-CESL ħajsir strument li ħajħares l-istrumenti tal-konsumatur u dana u koll seċerta li l-ispess jistow jieġu jiġu użati mill-ġdid. Grazzi. Istutti ġafni. Sur duġa mill-LCR. Kummissarju nominat, inti tkellimt u semmejt li purita tija għad tkun li tikkonkludi n-negozjati fuq il-ħarsin tad-dejta u regoli ġodda għalhekk il-mistoqsija tiegħi għad tkun inti xed tippjana li tagħmel sabiex ċerta li regol ġodda stabiliti għaj jiġu forzati. Inti kif ċerta li drittijiet tal-konsumaturi speċjalment online ma jiġux miksura, per eżempju, li jiġu reġistrati l-indirizzi IP li bekk ma jkunx hemm abbuż tal-prattiċi kummerċjali. Inti kif se taċċerta li hemm bilanċ fl-użu tad-dejta sabiex il-kummerċ online ikun iktar effiċenti ma kif tista' taċċerta wkoll li hemm il-protezzjoni tad-dejta personali. Mistoqsija oħra dwar l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej din l-inizjattiva importanti Dan l-uniku mod għaċ sabiex jinfluwenzaw il-liġi Ewropea. Sfortunatament riċentament il-Kummissjoni waqfet inizjattiva. Inti tista' tkellimna dwar l-approċċ tiegħek. Ta' zaċnu taw obċanskou inizjattivou. Grazzi jiena se nibda bl-inizjattiva ta' ċittadini. Ja, kisba kbira tal-Unjoni peress li iċ-ċittadini jistgħu għajmu proposti u jistgħu joħorġu bl-inizjattivi tagħhom hija turija ta' demokrazija diretta għalhekk jiena favur li din ħadd intuża. U issa kif nistgħu nħarsu il-ħarsin tal-konsumaturi brabta mal-protezzjoni tad-data ir-riforma tal-protezzjoni tad-data Nina tipprova tikseb għan importanti ġifri sabiex il-fiduċa tan-nies tiġi mkatra ħalli bejk in-nies ikunu jistgħu jafdaw it-transazzjonijiet online u li jkunu lesti jipprovdu id-data jekk jafu li id-data personali tagħhom mela ma tiġix ubbażata raġunijiet ta' sigurtà jew raġunijiet kummerċjali. Dan huwa rekwiżit bażiku jekk nixtiequ aħna nkatru in-numru ta' transazzjonijiet digitali online dan dina prekondizzjoni meħtieġa sabiex inkatru il-transazzjonijiet fuq is-suq eh, digitali dan huwa għan tal-Kummissjoni l-ġdida. Il-ħarsin tal-konsumaturi fis-suq eh, digitali jena kwestjoni orizzontali li s-sur Ettinger se jaħdem fuqhom, is-sur Ansip u oħrajn ukoll. Ovvjament, jiena dejjem se tkun favur, se nkun favur il-protezzjoni tad-data u l-protezzjoni tal-privatezza. Signora Ċaranzova mill-Alde, grazzi ħafna Signora Jorova, il-Kummissjoni Ewropea Jidet kampanja kbira din is-sena blan li kun hemm il-tkattir tal-kuxjenza dwar drittijiet tal-konsumaturi din il-kampanja bbażata fuq studju studju li qed juri lil konsumaturi ma jafux x'inhu ma drittijiet tagħhom speċjalment dak li nxaqsam ma xiri tal-prodotti fuq l-internet para komissarju responsabli għal dan il-qasam inti x'tix tagħmel iktar sabiex tarra fil-konsumaturi dwar id-drittijiet tagħhom x'issa tagħmel inti għal negozji għal SMEs sabiex ikun jistgħu jifmu aħjar id-dmirijiet tagħhom fi kliem ieħor fejn tista' tikseb il-bilanċ bejn il-konsumaturi minnaħa u n-negozju minnaħa l-oħra. Jiena naħseb li se jkollna bżonn inres u taħlita ta' attivitajiet legali u mhux legali jew attivitajiet leġislattivi u mhux leġislattivi ħan nitkellmu dwar dan iktar tard għandna direttiva fuq id-drittijiet tal-konsumaturi għandna direttiva fuq l-e-commerce u hemm modi kif nistgħu inħarsu kontra il-prattiċi legali imma hemm bżonn ukoll li din l-attività leġislattiva ukoll insaħħuha permezz ta' kampanja ta' tqajjim tal-kuxjenza u bekk jkun ċar eh, għal-jom xinu madrittijiet. Aħna pala l-Kummissjoni irridu nikoperaw ma' netwerk tagħna CPC fl-istati membri u ma' l-istituzzjonijiet li huma karigati li jieħdu ksib il-protezzjoni tal-konsumaturi u drittijiet tal-konsumaturi rridu aħna innidu kampanja ta' kwalità għolja jiena nixtieq ngħidilkom li l-aġenda tal-konsumaturi saret parti eh, mill-portafol tiegħi futur flimkien ma' xi rizorsi. Jiena naħseb li hawnhekk qed nitkellmu dwar 130 miljun euro u dan il-flus irrid jintuża għal kampanji ta' tqajjim ta' kuxjenza kif diġà tilkom għalli bekk l-informazzjoni tista' tasal għal konsumaturi b'mod komprensiv Din l-informazzjoni trid tkun immirata u trid tiffoka fuq il-partit individwali tas-suq kemm jekk qed nitkellmu fuq is-servizzi finanzjari, it-telekomunikazzjoni, servizzi elettroniċi, jiena naħseb li din l-attività ħatkun viżibbli ħafna u ħajkun vera ċar x'tagħmel l-Ewropa għall konsumaturi tagħha. Sur De Jong għal Gwe. Grazzi ħafna signora Cher, Signora Jorova. Jena nishtiq nkompli fuq il-mistoqsija ta' Sinjura Gebhardt għax ma tanx fim ta' tweġiba tiegħek kienet daqsxejn ħawda inti minn banda qed tiġilet ġitti tal-konsumaturi, ma minn banda l-oħra tajt li inti tixtieq li jkollok l-istess regoli għall kumpaniji u l-konsumaturi kollha sa jekk jiena Jekk jiena ħan ixxi xaġa bħala konsumatur hemm eh, l-aspetti ta' protezzjoni tal-konsumaturi jiena nafxini l-leġislazzjoni nazzjonali u jiena naf li hemm xi affarijiet li huma ġestiti b'mistess mod fl-Ewropa. U hekk imxejna aħna fil-leġislazzjoni tal-Konsumaturi. Tal imxejna pass pass imma dwar il-liġi tal-konsumaturi sta jom li jiddeċidu jekk jixxi u li l-liġi nazzjonali tal-beħ tapplika jew il-liġi Ewropeja. Xukultant l-Ewropa tapplika liġi xukultant il-kumpanija ġifiri jew tmur ma dak li xieq u l-konsumaturi jew kella l-kumpanija ma inti ma tistax tagħti tweġiba vaga. Ah, Grazzi, grazzi ħafna. Nixtieq niskuża ruħi ma'kom eh, għax eh, forsi it-tweġiba ħawditek daqsxejn. Jiena tinħares l-interessi tal-konsumaturi sabiex naċċerta li huma huma il-kondizjonijiet tagħhom m'għandhomx jipperikolaw id-drittijiet tagħhom. U dwar il-kumpaniji u l-liġi komuni Ewropea dwar il-bejħ, aħna edna li fil-prattika dan ir-reġim dana ħajkun alternattiv għal dispożizzjonijiet legali nazzjonali u dan ħintuża minn negozji li ħajkun jistgħu jifmu il-vantaġġi. Jekk huma jwettqu l-attivitajiet tagħhom b'mod transkrinfanali dan ħajkun ta' vantaġġ ħajkun ta' benefiċċju għalihom sabiex jużaw dan ir-reġim kontrattwali. Ħan irrepeti ruħi hawnhekk. Hawnhekk irridu nsommu qudiem għajnejna li id-dispożizzjoni legali trid tkun ta' benefiċċju għal konsumaturi wkoll ħantenni ruħi għawnek jina nemmen li iva possibli li namlu reġim legali li kun ta' beneficju għaż-żewġ naħat. Għaxan kan negozji rridu jifmu li konsumatur sodisfattu għa konsum li konsumatur li ħajerġa jiġu jiġi lura ħajerx iktar servizzi. Għalek mux nara xi konflitt ċar għawnek And from the Greens, Mr. Albert. Sir Albert, al hodor Albrecht. Grazzi ħafna Signora Jorova, nishtiq nirringrazzjak ħafna tal-spiegazzjonijiet li tajt anka f'dak li għandu ma' data protection jiena li nishtiq nkun naf illi lan illi inti fil-fat ktibt dwaru fil-miktub ġifiri li il-Data Protection Package illi inti fil-fat tilħa il-konklużjoni il tan-negozjati għalija dan huwa punt importanti ma nixtieqx illi dawn is-sitxur li għandna negozjati għan diskussjoni mal kunsil ma jkunux bizzejiet, palissa għanna dawk il-negozjat u għanna dokumenti u fuq il-mejda rridu niddiskutu u rridu namlu il-negozjat, ma jistax ikun nibqaw nipposponu. Inti x'set tagħmel b'mod konkret sabiex il-Kunsil tal-Ministri sal-aħħar ta' din is-sena ikun jista' jieħu pożizzjoni konkreta fuq dan il-pakkett u kif tista' tevita ħalli il-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 Grazzi ħafna l ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li jien napprezza dak li jagħmel il-Parlament Ewropew u nixtieq ringrazzjak personalment ukoll sur Albrecht għax aħna rnexxielna nagħmlu ftit progress lejn il-lana ħari iva l-iskadenza daqt ehm, ħatkun mana u rridu nippruvaw aħna nagħmlu l-affarijiet qabel l-iskadenza minn Kejja l-progress ta' diskussjonijiet naf li hemm xi problemi pendenti fejn l-istati membri għandhom id-dubi tagħhom fuq kemm is-sistema tal-protezzjoni tad-data tista' taħdem fil-prattika jekk is-sistema mhux ħadd imponi wis piżijiet fuq eh, l-amministraturi tad-data jiena naf li inti kellek xi proposti dwar id-daqs tad-data. Lija da titħol fis-sistema jew dwar kemm il-data eh, kemm il data ġi tidħol f'din is-sistema mill-banda t-nipruvaw aħna innaqsu il-peace u mill-banda l-oħra aħna t nimponu xi tibta obligi fuq ir-rapporti li jridu jsiru għalhekk irridu naraw x'jistgħu jagħmlu xi kumpaniji mbagħad dwar il flessibilta Il-flessibilità kif uh, Eh, data trid trattata fil-istituzzjonijiet pubbliċi jirridu aħna nirreflettu ir-rekwiziti imponuti mill-istituzzjonijiet pubbliċi u hemm ħafna kwistjonijiet tekniċi u hemm ħafna kwistjonijiet li li huma ta' natura li iktar fundamentali u se jkollna bżonn nirrikonoxxu li lan aħħari Irrid ikollna aħna ħarsin ta' data aktar effiċenti ma nistgħux aħna nkomplu napplikaw id-direttiva tal-1909 skużawni 1995 li hija leġislazzjoni issa ostolita li m'għandix tapplika. Signora James, Sinjora Komissarju nominat fir-Renju Unit huma għalu li il-Bank Bonus Cap, ġifiri dan il-limitu fuq il-bonuses tal-bank tal-bank kienu sejjaqgħu taħt l-old hill imma issa tal-limna li dana sejjaqgħu taħt l-aġenda tiegħek għalhekk tliet mistoqsijiet inti tirrikonoxxi li r-restrizzjoni tal-bonuses fi swieq tax-xogħol kompetittiv globali jasal l-iktar zieda fis-salari u inti taħseb li l-spejjeż fissi dawna irid jirriskjaw li ifallu u mbagħad dwar in-negozjar mill-ġdid inti se tappoġġa talbit mir-Renju Unit sabiex ikun hemm repatrazzjoni tal-seta tħallibek l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li Eurokrat ma jkomplux jiddaħlu fi dawn il-kontratti privati ta' impjieg u ma jkomplux jindaħlu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 Jena naħseb li meċin fi direzzjoni tajba u jena naħseb li għanna noħorġu bil-regoli b'tan il-mogol tal-imot li ma nipermettux li kunem xi perikoli u li kunem xi riski li jittihdu li ħaj kawżaw biss effetti pozitivi fuq medda sira ta' żmien ma mhux medda twila. U rridu nħarsu drittijiet tal-konsumaturi fl-aħħar mill-aħħar rridu nqogħdu attenti milli jiġu affettwati jiġu mill-quta tal interessi tal-pubbliku. U aħna nafu li din is-sitwazzjoni jista' jkollha impatt fuq l-ekonomija b'mod ġenerali issa dwar eh, tlet mistoqsijiet ġifir dwar jekk dan it-tnaqqis se jasal għal tnaqqis fis-salarju jekk il-kumpaniji jistgħu jifallu Jiena studjajta din il-kwestjoni u sibt li restrizzjoni fil-bonuses danna jista' jkopri wieħed fil-mija biss tal-impjegati. U dawn huma dawk l-impjegati li huma karigati li jieħdu xsib eh, riskju fl-investimenti, ġifieri ma nsibx dinha dan huwa suġġett li huwa daqshekk importanti u dwar id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja Jiena mhux ħanoqgħod niġġudika l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kif tafu l-ewwel smieħ sar Iskużawni, l-ewwel każ eh, fil-qorti eh, dan il-proċess beda fi 8 ta' settembru u rridu nistennew sakemm toħroġ is-sentenza mill-qorti u mhux se jiena noqgħod nikkummenta minn qabel dwar il-kontenut ta' din id-deċiżjoni. Grazzi. Mr. Post pizza. Fissem li pipi sul post pizzel. One of snar tajab sinjura Jorova. Ipermetti li nejt l ewwel qabel kollox illi il-Kummissjoni qiegħda tippjana li tagħmel reviżjoni ħalli naraw il-leġiżlazzjoni kif qiegħda taħdem u naraw jekk għalfejn din miex effettiva bazi ta' din il-reviżjoni mbagħad aħna rridu naraw jekk għandniex nitkellmu wkoll fuq il-ħtieġa li naqdu ċertu leġiżlazzjonijiet flimkien. Mistoqsija tiegħi dwar il-liġi tal-konsumatur. Jiena nixtieq inkun naf inti x'beħsiebek tagħmel ta dwar il-bidliet li potenzjalment jistgħu jkunu introdotti. X'oqsma speċifiċi inti bessibek tiffoka fuqhom f'dan il-fitness check? u x'viżjoni għandek ukoll f'dak li għandu x'jaqsam prattiċi li mhumiex ġusti kemm viżavi ċittadini, il-konsumaturi kif ukoll prattiċi li mhumiex ġusti u kondizjonijiet fil-kontratti e kif rajna fil-Repubblika Ċeka. Iva l-ewwel net aħna irridu nifukaw fuq l-implementazzjoni kif suppost tal-direttiva tal-ħarsin tal-konsumaturi. Kif diġa kontet, hija xi ħaġa pożittiva nippropon leġislattivi leġislazzjonijiet ġodda Iżda kultant minħabba id-dati ta' skadenzi li aħna jkollna dispożizzjoni tansa biex nadottaw leġislazzjoni ġdida forsi aħjar nifukaw fuq l-implementazzjoni tajba tal-liġi li diġa daħlet fis-seħiva hemm ħafna każijiet mir-Repubblika Ċeka fejn aħna fil-fatt kellna wieħed każ wieħed partikolari li kien kas negattiv ħafna ta' abbuż ta' fiduċja ta' ċittadini li kienu imdaħni f'snin illi kienu mistiedna għal ċertu avvenimenti fejn huma kienu sfurzati illi jixtru ċertu prodotti u dan wassal għal ħafna trauma f'dawn iċ-ċittadini u naturalment anka għal danni finanzjar ġifiri jiena naqbel li hemm bżonn li niġġieldu kontra din it-tip ta' prattika ħalli nkomplu nġildu kontra riklamar illi ma jkunx qed jgħid il-verità u aħna irridu kol nifinalizzaw il-direttiva ta' sigurta u ta' sorveljanza ta' s-sur. Dawn huma l-prioritajiet tiegħi U jiena naħseb illi għanna nifukaw fuq l-individwi, fuq ċittadini, fuq bażi individwali fil-politika tal-konsumaturi tagħna fuq ċittadini li huma vulnerabbli. U aħna xtaqna illi namlu analiżi u namlu starriċ dwar kif il-gruppi differenti ta' ċittadini li huma ċittadini vulnerabbli huma affettwati. Imbagħad aħna wara li nagħmlu din revizjoni l-analiżi mbagħad noħorġu proposti ġodda leġislattivi. Grazzi ħafna Sinjura Xinalova. Grazzi ħafna Sinjura President Sinjura Jorova. Għawek keda, tarani, nil-ak għawek natik merba fosna l-Parlament Ewropew adotta l-ewel pozizjoni dwar il-sorveljanza tas suq u l-segurtà tal-prodotti waħna lesti li nibdew issa bin-negozjati mal l-Konsil dwar dan is-suġġett li huwa importanti ħafna l-konsumaturi Ewropej. Sfortunatament dan huwa eh, huma negozjati li kienu mxekklin mill-Kunsill Ewropew u għandna l-ixkil ewlieni li huwa l-artiklu 7 ġifri dwar t jar fil tweġibet tiegħek bil-miktub inti ma semmiċ miżuri speċifiċi li jistgħu jikkontribwixxu għal din id-deċiżjoni li għandha tittieħed hawnhekk. ġifiri kif tista' tikkontribwixxi għalli aħna nneħilsu minn din is-sitwazzjoni u noħorġu minn din is situazzjoni ta' staġnar x'passi ħatiħu bħala kummissarju jekk tkun konfermata u x'taħseb kif taħseb il din il-problema li palissa qed naraw f'din id-dispożizzjoni tal-artiklu 7 nistgħu insolvuha. Grazzi ħafna. Aziza kollega Iva, jiena nixtieq ngħid illi din id-direttiva hija waħda mill prioritajiet tiegħi. Forsi ma sħaċ fuq din id-direttiva daqshekk iżda din hija priorità. Sar ħafna xogħol fuq din il-priorità, jiena fuq din id-direttiva u naħseb illi tkun ħasra li kieku aħna inwaqfu x-xogħol in ġenerali fuq din id-direttiva minħabba li weħilna fuq artiklu wieħed minkejja li hu artiklu importanti. Ħanagħmel xi ħaġa li forsi ħajdispiċini iktar qudiem, però ħanti komplet oh, possibiltajiet ta' affarijiet li nista' nagħmel u nittama' illi m'intix ħasinduna bliktar waħda li kieku toġob lili. jiena naf li ma kienx hemm evalwazzjoni tal-impatt għal bidliet li jistgħu jkunu introdotti fl-artiklu 7 kien hemm min talab għal din l-evalwazzjoni tal-impatt. Ġifieri din xi ħaġa li aħna nistgħu nagħmlu u dan l-evalwazzjoni tal-impatt għandu jwieġeb il-mistoqsija dwar kif dan it-tip ta' tikketta tista taffettwa l efficienza tal-regolament illi għandalan li tejjeb is-sigurta tal-prodotti. Dik kien l-ewwel alternattiva ġifiri nagħmlu evalwazzjoni ta' impatt u mbagħad illi aħna nibdew nargumentaw mal-istati membri u ma' mal-istati membri dwar il din il-proposta kiex proposta tajba jew le u kif aħna nistgħu naslu l adozzjoni ta' din il-proposta regolament. Alternativa oħra hija li naqbdu nleħ l-artiklu 7, nina naħseb li din hija ipotesi biss minħabba fil-verità ma naħsibx nistgħu nagħmluha ħajkun hemm min ħajopponi u din mhix fil-kompetenza tal-Kummissjoni Ewropea laqqas u t-tielet alternattiva hija li nirtiraw il-proposta li jiena Eh, mi di mi ħaġa li aħna nixtiequ nagħmlu minħabba li dan waqt legali li għandna bżonnu sar ħafna xogħol diġà dwar eh, din il-proposta leġislattiva ġifieri nixtieq li jkun hemm l-evalwazzjoni tal-impatt u mbagħad nerġgħu nibdew bin-negozjati mal-Istati Membri. L-aħħar mistoqsija ta' żgur mhix linqas minnaħa tas-sur Rochefort. Grazzi ħafna, Sinjura Jorova. Nirringrazzjak tal-li inti qed li ta' taħdem favur ħarsien tal-konsumatur u għedx ħajkun l-prioritajiet tijak. Mux tassoltu soltu illi xaħat bħalek li għandu l-sfont u l-istorja tijak jatemmek fil-kompetu li uħossi il-ħarsin tal-konsumaturi. Nixtieq insaqsik fuq l-impenn tiegħek in partikolari u nixtieq illi nsaqsik ukoll fuq il-pjattaforma Ewropea li ħat intuża sabiex insolvu diskwiti anka fuq l-internet. Tista' eh, titħol daqsxejn fiktar dettal fuq l-ODR, fuq l-online dispute resolution minħabba illi dal-waqt ħajkunu eh, sforzati li aħna nsolvu dawn kwistjonijiet li għadhom pendenti, jina naħseb li huwa kruċjali, u importanti ħafna għalina illi namlu dan minħabba li aħna ħankunu għedin nieħdu ħsieb kwistjonijiet legali wkoll, però jina naħseb li l-ħarsin tal-konsumaturi hija xi ħaġa importanti ħafna iżda l-ewwel qabel kollox l-arbitraġġ u l-medjazzjoni huma importanti ħafna u għalhekk din il-pjattaforma hija daqshekk importanti. Grazzi. Grazzi. Ippermettu li Nsemmi nota personali għal darboħra jina ħdimt fiħdan il-ministerju, ġifiri kontat nieħu ħsib propju ix-xogħol li kien involut meta toħloq pjattaforma sabiex tintuża mill-miljuni ta' nies. Ġifieri jew is-sistema tkun ħalfiċenti u tintuża jew le. Ġifieri fuq eh, dan niħollu jorbot l-investiment li jisir fuq pjattaforma bħal din. Jiena konvinta li sistema tal-ODR hija sistema tajba illi tista' tintuża ħafna miċ-ċittadini u anka mill-kumpaniji. U naħseb illi is-sistema kif li bħalissa ħna qegħdin għaddejjin bl-analiżi tagħha u um, fil-fatt diġà ħadna analiżi ta' nies illi kienu diġa bdew jużaw din is-sistema r-riżultati ħarġu matul is-sena d-dieħla u naħseb li m'għandix nieħu impenn minn issa iżda għandkom tkunu tafu li fis-sena fis-sena d-dieħla din is-sistema ħatkun disponibbli għal prezentazzjonijiet, dimostrazzjonijiet ħalli naraw kif din is-sistema tista' taħdem u aħna serħulna moħna illi din is-sistema se tkun disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri jien naħseb illi dan ix-xogħol ħajjimxi tajjeb ħafna u naħseb illi fil-bidu tas-sena d-dieħla aħna ħankunu nistgħu nippreżentaw din is-sistema fil-Parlament Ewropew u s-sistema mbagħad tista' tibda taħdem dal-waqt. Grazzi ħafna tweġibiet eh, tal-mistoqsijiet minnaħat tal-membri tal-Kumitat Imkosa ħanaddu Eh, għal-mistoqsijiet minnaħat tal-Kumitat FEM, aħna qegħdin daqsxejn tard tista' aħna xorta waħda ħan nisimaw l-mistoqsijiet kollha minnaħat tal-Kumitat FEM u kolla ndumu daqsxejn iktar milli previst. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Ford, grazzi ħafna lilek, Sinjura Jorofa. Sfortunatament aħna ma tantx għandna ħafna ħafna ħina dispozizjoni tagħna, però għalina importanti li aħna jkollna dan din l-opportunità sabiex insaqsuk dan informazzjoni dawn mistoqsijiet u għallek nixtieq u aħna nitkellmu fuq is-suġġett importanti tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Nixtieq li nibda mill-ewwel bil-kollegi li huma previsti li jitkellmu nibdew bis-Sinjura Legrip fisem l-IPP jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-portafol tijak, Aziza, komissarju nominata, Isemmi għall ewwel darba b'mod espliċitu l-ugwaljanza bej sessi fit-titlu. Aħna nafu li minkejja dan dan ujiet mill-valuri l-iktar importanti għall-Unjoni Ewropea xortu waħda l-ewwel darba li qed jisimha b'mod espliċitu issa. Mistoqsija tiegħi dwar l-ammont ta' nisa li jkunu preżenti fil-boards tal-kumpaniji, inti qed li beħsibek taħsem iktar dwar dan, inti x'ħat tagħmel sabiex naħdmu iktar dwar dan il-punt. Kif ħataħdem flimkien mal-Kunsill aħna fih dan il-Parlament? Diġà, il-ħakna eh, riżultat pjuttost bilanċat u nixtieq li verament inkomplu mantnu dan it-tip ta' progress li l-ħakna sissa x'ħat għamil iżda inti b'mod konkret. Grazzi ħafna Sinjura Legrib ta' dik il-mistoqsija dwar il-proposta ta' Women on Board. Jiena nixtieq ningrazzja l-Parlament Ewropew għall approċ pozittiv li kellu dwar din il-proposta u għall appoċ li tawna. Jien naħseb li hemm ħafna u ħafna eh, ejdut dwar din il-proposta. Kulħadd qed jgħid minħabba li hemm ħafna ħafna informazzjoni li kienet tkun iċ-ċirkolata mill-mezzi tax-xandi u l kummissjoni kienet isa tidder li ħat iddetta li l-kumpaniji kemm għandu jkun hemm nisa fil-bord tad-diretturi. Iżda jiena ma qrajt tal-proposta ħsibt li mhux biss tista' tkun proposta effettiva iżda li għandna bżonna din il-proposta li tista' żid l-opportunitajiet tan-nisa illi jkollhom iktar preżenza fil-bord tad-diretturi fiħdan il-kumpaniji u għanna possibiltajiet li n-implementawa sewa din il-proposta. Jina kompli n-negozja dwar dan il-sujġet fl-imkien mal-Kunsil u erġan nanalizza l-effettività u l-implementazzjoni possibli ta' din il-proposta. Lan ta' din proposta huwa ċar jekk hemm 60 fil-mija ta' nisa illi jigradwaw b'suċċess mill-università xisir minnom minħabba illi mbagħad il-preżenza tagħhom fuq l-ola livelli ta' tmexxija tal-kumpaniji huwa numru baxx ħafna. Ġifiri, aħna irridu nippruvaw nsolvu din il-kwistjoni, jina ħanerġa niftaħ dan il-punt fuq l-agenda, nikkomunika ma l-istati membri, speċjalment dawk l-istati membri qegħdin waqfu il-progress u nixtieq nispjega lil dawk l-istati membri li din hija proposta sirja ħafna u ħan iprova wkoll nbiddel pożizzjoni tal-istati membri. Ma fadalli iktar ħin, iżda nista' nitkellem dwar dan iktar l-qoddim. Grazzi sa jmiss li Sir Leichtfried mill-SND. Grazzi Signora eh, Kummissarju, l-unika raġel fuq l-lista ġifri nasib mill-għod tinduna bija. Jiena nixtieq nirringrazzja l-kollegi li tkellmu wkoll fuq l-ammont nisa li jistgħu jkunu fil-bord tad diretturi. Nixtieq li inti tgħidilna daqsxejn b'iktar dettal x'inhi timetable, x'taħseb fuq il-pożizzjoni differenti li għandu l-Parlament Ewropew u li għandha l-Kummissjoni. X'inhidu fuq l-eżenzjonijiet, l aċċezzjonijiet is-sanzjonijiet. Dik hija l-ewwel mistoqsija tiegħi, it-tieni mistoqsija tiegħi hija dwar id-direttiva tal-maternity leave. Inti ma semmejtix ti fit tweġiba bil-miktub, naħseb li rridu nieħdu pożizzjoni ċara fuq din il-kwistjoni. Dan il-lif huwa maħsub pal-ommijiet tal-missirijiet kif beħsibek inti zom eh, il-ġlida favur l-anijiet ta' din id-direttiva l-ewwel qabel kollox. Grazzi. Grazzi ħafna. Iva, dwar timetable jiena nixtieq illi din il-proposta tkun adottata matul is-sena diħla minn xanqot nidħol fid-dettall u nikkompromettu ruħi fuq data partikolari, però dan huwa x-xogħol tiegħi u id-dmir tiegħi skont dak illi tani bħala mandat is-Sur Juncker. Issa, f'dak l għandu x'jaqsam ma' sanzjonijiet. L-għażla tas sanzjonijiet tirriżulta fil-kompetenza tal-Istati membri. L-Istati membri li fil- kellhom jaslu fil-kompetenzi tagħhom xantu jkun propost l-istati membri għandhom ħafna flessibilità dwar kif għandhom jihdu ssib din id-direttiva u kif għandhom jimplementawa. Aħna nafu wkoll illi hemm dispożizzjoni ċara li qiegħda tajt li l-kwalifiki jistgħu jkunu kriterju ewlieni. Umbat, jekk il-kriterju tal-kwalifiki ikun sodisfatt minn iktar minn kandidat wieħed il-priorità ħatinata lil dak il-grupp li huwa inqas rappreżentat. Jiġifieri huwa importanti li naqraw sew il-proposta ħalli naraw kif dan jista' jkun implementat fil-prattika. Issa dwar il-maternity leave jiena nixtieq li nerġgħu nibdew niddiskutu dan is-suġġett mill-ġdid. Naf illi jekk nitkellem f'termin ġenerali mhux biss in-nisa żdanka l-irġiel għandhom jitħallsu u jingħataw l-opportunità li jieħdu E, ċertu periodu ta' żmien bħala vaganza ħalli jieħdu ħsieb it-tfal, ġifiri naħseb ir-regoli għandhom ikunu modifikati dwar il-maternity leave. Grazzi ħafna issa għanna is-Sinjura von Stork. Grazzi ħafna għawekeda, Sinjura Jorova. Meta kontet titkellem fuq e, l-ugwanjenza bejn is-sessi, e, aħna qegħdin nitkellmu fuq il-fatt illi eh, qegħdin nitkellmu ħafna fuq gender mainstreaming. Inti x'tifhem bil- kelma sessi. Inti allura taħseb il-kelma gender edha tiddiskrivi n-nisa u l urġil għalfejn issa minflok sessi edin nejdu gender. Jew nkella b'gender din referu għal xi ħaġa oħra, din referu għal varjetà differenti ta', ta identità sesswali. Jekk dan huwa il-fatt, ma taħsbux li jista' ikun ta' diskriminazzjoni għanna bżon il-kwota sal kulħadd il-Facebook fil-Ġermanja fil-fatt identifikaw xi 60 eh, identità sessuali differenti. Il-gender hija kwistjoni ta' kif wieħed iħossu jew ta' x'inhuwa verament wieħed. U allura inti xi tħossok illum? Já jsem trošku zaskočená tím, jak jsou v Německu pokročilí s počtem pohlaví. E, netušila jsem dodnes. E, e, Daqxin imħazba bil-numru ta' genders illi semmejt inti li fil-Germania, xini għal-idea tijaj tal-kelma gender? Ma naħsibx ħanqot niprofa nidħol fl-analiżi lingwistika ta' din il-kelma u b'mod ta' kif qed tintuża minħabba illi jista' jkun illi mhux ħanasal fejn nixtieq nasal, iżda dwar l-igwaljanza bejn il-sessi jew gender equality jekk bħala kunċett dan għalija jfisser l gwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel minħabba li tradizzjonalment u fizjoloġikament kienu differenti u dejjem kienu dejjem hekk kienet. Issa il-kelma gender fil-portofol tiegħi huwa li jirna rrid niżgura li kulħadd ikollu l-istess opportunitajiet fl-aċċess għall-edukazzjoni, fl-aċċess għas-suq tax-xogħol, fl-aċċess għal pożizzjonijiet ta' ġestjoni, ta' kumpaniji, aċċess tas servizzi l-istess opportunitajiet illi għandhom l-irġil għandhom ikollhom in-nisa. Jiena hekk nifhimha, ġifieri hemm ċertu affarijiet illi m'għandhomx jinbidlu, ma naħsibx li għandna nippruvaw ninbidlu minħabba illi dawn fit-traduzzjoni tagħna dejjem hekk kienu. Iżda rridu wkoll noqodu attenti, per eżempju, il-differenza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel. Jiena ma nistax nifhem għalfejn jiena bħala mara li kwalifikata daqs raġel fuq l-istess livell għandi naqla inqas minn raġel fl-istess pożizzjoni li għandu l-istess kwalifiki. Jiena personalment diġà ħabat wicċi ma' ħafna każijiet fejn ma konċ biss qed naqla inqas paga, iżda ma konċ qed inkun stmata, ma konċ eh, qed inkun irrispettata, jiena qed nitkellem fl-esperjenza tiegħi fuq l-esperjenza tiegħi fil-Ministerju, jiena verament kont offiża minħabba din it-tip ta' esperjenza u jiena naħseb li propju dwar dawn il-punti rridu nifukaw il-ħidma Tana, Grazzi ħafna issa Sinjura Berder fissam il-grupp Alde. Grazzi għetna irbu it-tmim ta' din is-sessjoni komplikata ħafna. Issa fil-tweġibit bil-miktubu fil-istqarija tal-bidu inti għet li importanti ħafna nġiddu kontra l-violenza li waħda mill-prioritajiet tijak kienet li aħna nkomplu l-ġiddu kontra l-violenza fuq fu nisa Tista' tagħtina aktar dettalji dwar dan l-approċċ Ewropew x'jista' jinvolvi u x'tip ta' approċċ jista' jkollok inti sabiex tħeġġeġ il-koordinazzjoni bejn id-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni differenti u inti kif taħdem ma' DG Home ħalli bekk tkompli timplementa l-istrateġija Ewropea ħalli nippruvaw nevitaw u neqirdu għal kollox it-traffikar tal-bnedmin u dan li għandu jsir suppost sena 2016. Grazzi. Jiena naħseb li l-vjolenza fuq in-nisa għandna n neqirdu din it-tip ta' violenza u naqsuha permezz ta' xogħol li jsir fil-kontinenti kollha. L-Unjoni Ewropea hija l-entità li tista' tiggarantixxi id-drittijiet fundamentali li ċittadini u l-Unjoni Ewropea għandha s-sema laħina anka barra mill-Unjoni Ewropea. Speċjalment f'dawk il-pajjiżi fejn il-vjolenza fuq in-nisa hija xi ħaġa illi issir ta' kuljum. Jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha l-opportunità illi tirrispettaw iżomm mal-Konvenzjoni ta' Istanbul illi kienet iffirmata f'Ġunju. U jiena kuntenta illi hemm 22 stat membru li diġa firmaw din il-konvenzjoni 8 stati membri irratifikaw din il-konvenzjoni, nixtieq nappella l-istati membri kollha sabiex jirratifikaw din il-konvenzjoni. Forsi nistgħu nimmaġinaw li jkollna proposta li toħroġ minna naħa tagħna sabiex aħna niġġieldu kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Jina naħseb li parzjalment dan huwa suġġett li aħna qegħdin inkopru permezz tad-direttiva tar reati kriminali sa fejna fien fi Spanja, pereżempju, hemm leġislazzjoni speċjali li hija maħsuba sabiex b'mod speċifiku tiġri kontra l-violenza fuq in-nisa. L-Istati Uniti wkoll għandhom leġislazzjoni simili li hija speċifika kontra l-violenza fuq in-nisa, però jiena ma naħsibx li għandna biss nieqfu fuq il-livell leġislattiv, naħseb li għandna mmur lilin minn hekk u nappellaw lis-soċjetà kollha li m'għandix tittollera blebda mod il-violenza fuq in-nisa u qatt m'għandha taċċetta bħal xi ħaġa normali. Tieni la palabra la signora Vagina. Għal grupp tal-Gomez, signora Majina. Grazzi eh, għamar s-sunit tajjeb fl-2015 l-Unjoni Ewropea se jkollha bżonn toħroġ bi strateġija ġdida għall-gwaljanza bejn nisa u rġiel. Hija ħaġa eh, kritika, differenza fil-pagi, xogħlijiet, differenzi fl-impjiegi bejn nisa u rġiel kif ukoll ħtieġa li niġġieldu il-violenza tal-irġil fuq in-nisa fejn għandna ċifri tal-biża fil-fatt. Violenza kontra in-nisa eh, ħaġa li tħassibna kif se niżguraw l-istrateġija ġdida jkollha bażi solida u b'saħħitha li drittijiet tan-nisa u violenza bejn nisa u irġiel fi drittijiet riproduttivi violenza kontra l-irġiel u indipendenza ekonomika jkunu jistaw jgħinu li jirrispondu għall sfidi x-strategija se t-introduċi sabiex nsaxħu li komplementaw u nsaxħu l qafas legali fuq ugwaljanza bejn nisa u irġiel u finalment ser tagħmel xi ħaġa sabiex niżguraw finanzjament sostenibli adekwat sabiex nappoġġaw organizzazzjoni tan nisa u ħalli nizguraw l-eżistenza tagħhom fl-Ewropa. Grazzi. jekk tikkonfermawni pala kommissarju għall uguaglianza bejn nisa u irġiel, nadotta dil pożizzjoni meta nitkellmu u natotaw strateġija fuq opportunità ta' ugwali u nipromovu programmi għan-nisa fis-soċjetà, però din l-istrateġija l-ġdida għandha tkun ibbażata fuq data perfetta li tirrifletti realtà għandha tkun ibbażata fuq partnerships b'saħħitha ma daw kollha illi jistgħu iħallu impatt fuq is-sitwazzjoni tan-nisa. Kemm hekk huwa l-amministrazzjoni statali, u organizzazzjonijiet mingħajr eh, fini ta' profitt, s-opinjoni tiegħi l-istrateġija għandha tinkludi pjantazzjoni li foka fuq miżuri leġislattivi Ma rridx noqgħod insemmihom issa għaliex dawn idu kun ir-riżultat ta' diskussjoni. Digi Just għandha riżorsi tagħha għal diversi programmi ta' poċ u jkun wieħed mill responsabilitajiet tiegħi li niżgura illi flus minn dawn il-fondi jintużaw għal proġetti u pjanit speċifiċi. U sabiex ukoll niddeċidu sabiex naraw reviżjoni x bżon juża jew le. Għaliex l-istrateġija parti da dak li semmejt għandha tinkludi responsabilta ta' parti interessanti spesso tal għal-grupp tal-ħodor Senjura Is-Sur Reintke. Senjura Reintke, grazie Senjura President, Sinjura Jirba u kollegi konna qegħdin nitkellmu dwar eh, nisa fuq il-bordijiet u proposta dwar dan mis-sosjeti għajja dwar rappresentazzjoni gwali ta' nisa u rġil fil komissjoni nifissa fil-fatt għatem ħafna xogħol xissir il-mistoqsija tiegħi kif se ninforzaw dal-prinċipji fil-Kummissjoni Ewropea fi DGs differenti u anka brabta ma' rappresentanza gwali tal-Kummissjoni li Tafu li kien frustrazzjoni kbira illi kien diffiċa l-istati membri illi jaħtru nisa għal dal-kommissjoni se tibdew inizjattiva qabel l-elezzjoni li ġejjin fejn indirizzaw l-istati membri sabiex jipproponu mara u raġel sabiex kunu l-komissarji li jmiss għal leġizlazzjoni li jmiss sabiex nizguraw eh, ugwaljanza u sabiex intemmu jekk hemm konfiżjoni bejn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 Eh, kommissar. Għal parti tal-mistoqsija naħseb il komissjoni għandi tagħti eżempju illi meta rajt il-percentaċ midil 20 bibra minn iċċerta et eh, niskalma fuq ċifra li jataħt il-limit u ta' nisa fuq il-bord u Ixtajt id-direttiva u rajt malaj malaj lejn iċ-ċifri marbuta ma' DGs. U kif post differenti se jkun okkupati, ġifiri boħra Iva huwa taħt il-limitu, ħafna taħt il-limitu. L-impenti għajed daqstanta unekku illi jiena ser nkun qed nippreżenta proposti fi dajn il-Kummissjoni sabiex nżejt il-rappresentanti tan nisa fiħdan il-kommissjoni, Iva. Fuq il-kommissarju li jmiss nasib, kommissjoni li jmiss nasib ħaġa li edha l-Botswis. Għax għadna għasib konfermajna din il-kommissjoni, pero nwedek li nibqa niproponi dawn il-numri u dan il-numri se jizdidu u għadar boħra grazzi tal-li rekomandajt il-ktib zgur sa naqraħ il-fat. Grazzi issa jmiss eh, l-Onrevoli Ajuto, grazzi President, Kommissarju, fl-Europa, kif taf, em diżugwaljanza bej stat membru ieħor fuq livell ta' partiċipazzjoni tan nisa fis-suq tax-xogħol. Mod partikolari għall-ommijiet, eh, l-aspetti marbuta mal-twelit tat tfal Eh, fil-krizi komplew jaċċentwaw ruħom u gravaw anka il-pozizjoni ta' ommijiet, se kun għadhom kem saru ommijiet. Illi kun hemm servizzi sabiex wieħed iħalli tfal eh, hija ħaġa importanti sabiex eh, xatt ma jitlif xogħol u jitħol fis-suq tax-xogħol. X'interventi konkreti tista' tatwa l-Unjoni Ewropea sabiex il-pajjiżi li l-aktar huma qegħdin lura ngħinuhom u kol meta għet jis li l-utenti ħafna drabi kollom iħalsu bil-kbira għal child care kif nistaw naġevolaw sutur alternativi u namlu għom um, disponibli anka għal dawk li filħu lanqas. Grazzi ta' dawk il-mistoqsijiet. Ħafna qabel il-kriżi kien eh, fatt magħruf illi kien eh, kelma fis-soċjoloġija u l-ekonomija u kelma kienet femminizzazzjoni l-kriż femminizzazzjoni u disparità. Il-problema komplet tikber minħabba l-kriżi u dan huwa konfermat minn dejta b'saħħitha. Ċifri li juru l kondizjonijiet tan-nisa saru ħafna marru għallar aktar minn hekk meta niġu għall-ommijiet. Ġa semmejna il-lif ta' maternità u l-fatt li għanna nkunu f'pożizzjoni illi nappoġġaw l-om jew il messir fil-fatt ma naħsibx illi hija kwestjoni ta' lif ta' maternità biss, so diffiċli għal-mara illi toħroġ minn situazzjoni, situazzjoni situazzjoni skomda fej tibda tiħossib anka l-ġenituri tagħha stess, dan huwa fenomenu ġdi. Daw in-nies għandhom xogħol, però jinsabu situazzjoni diffiċli u rajta fil-prattika din. X'inhi soluzzjoni nistgħu naraw? Soluzzjoni waħda ċara fil-fatt U soluzzjoni li nużaw il-fondi strutturali, speċjalment il-Fond Soċjali Ewropew, li ħaġa li ħdimt bija anka fil-passat għaliex dan huwa dawn huma flejjes li m'għandhomx jintużaw bis-saġġida kontra l-faqar imma femminizzazzjoni tal- ħajja fil-familja u l-karriera. Fondi żgħati mill- Is-Sati membri għandhom jorbtu mal serjetà tal-problemi għoddim nanti għad bil-raġun li problemi mhux l-istess fl-istati membri kollha l-daqstant ejja nesploraw l-possibilità li nużaw l-użu tal-Fond Soċjali Ewropew u naraw nistax nużaw mal-dan il-għan. l onrevoli Morvaj? Grazie ħafna, Signora President komissarju nominat pal avukat taqbel Mijaj illi dwar eh, drittijiet ta' minn iħaddem dan huma drittijiet fundamentali li jemżon nħarsu inħarsu taqbel miegħi fuq dan u fl-istess ħin. Din hija mistoqsija dwar opportunitajiet ugwali għaliex ehm, abbużi differenti ta' drittijiet ta' ħaddiema li huma diretti kontra nisa' jew li għandhom impatt aktar serju fuq in-nisa speċjalment għaliex dawn għandhom responsabiltajiet fil-familja hawnhekk għandif maħi ħinijiet tax-xogħol li kollok eh, lif mix-xogħol u possibilità li li fiġi pjanat jew li eh, nisa jitilfu xogħolhom jew biża jitilfu xogħolhom u l-istress illi jinħolloq b'riżultat ta' dan u li ħalli impatt fuq il-ħajja ta' dan in-nisa. X'qed tippjana li tagħmel brabta madar fenomenu li affettwa miljuni ta' nisa madwar l-Unjoni Ewropea speċjalment fis sitt membri l-ġodda bħal pajjiżi l-Ungerija. Eżistu práva zaměstnavatelů i zaměstnanců. Dritti drittijiet ta' min ħaddem u anke tal-ħaddiema u hemm sforzi mill-Istati Membri kollha u jien attendejt diversi diskussjonijiet u naf li hemm sforzi sabiex insibu bilanċ bejn drittijiet ta' minna ħaddem minna ħawm ta' minn jaħdem tal-ħaddim minna ħalu oħrejna pal avukat najtiva għal-mistoqsija tiegħek. U dan huwa dwar il-bilanċ meħtieġ bejn iż-żewġ drittijiet sabiex minħaddem ikun jista jaħdem u eh, il-ħaddima u koll kun jistamlu xoħlum. Dwar impatt fuq nisa, stress eżagġerat, impossibilità, il-li bieħet jieħu lif mix-xogħol, Dawn huwa problemi illi hawn huma ikkawżati mis-soċjetà moderna li timponi ħafna stress fuq in-nisa u rekwiżiti wkoll u naħseb l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel eh, kampanja ta' formazzjoni jew u tadotta leġislattiva leġislattivi nistgħu nżaw anka l-Fond Soċjali Ewropew. Għaliex hemm diversi fondi allokati għal dan il-qasam u anke flunkerija sabiex il-pajjiż ikun jista' jtejjeb il-kondizzjonijiet dan ir-rigward. Irridu niżguraw il l-part-time jintuża aktar minn dal-gruppi ta' individwi li dwan anka aktar fil-xitajiet eh, fejn tfal ta' qabel li ta' tal-iskola jistaw jinġabru dawn ma' kolla għodut li nistaw nużaw. For the EPP group. Eh. Grazie għal PPE, e Signora Grazza Bilt. Grazie, Signora President, Madam Jurova, nittama jirnexxilek eh, issa tasal sal-axħar bl-axħar mistoqsijiet traffikar l-isfruttar sessuali, l-violenza domestika, il-mutilazzjoni ġenitali ta' nissa, grazzi tal-li semmejtom dawn, iġifiri dan u għam. Ja, xaħġa vera terribli li tisseħ. Inti x'se tagħmel flimkien mal istati membri sabiex inti taċċerta li huma jimplementaw id-direttiva fuq it-traffikar tal-bnedmin fuq il abus ta' tfal u l-isfruttar ta' tfal kif ukoll l-Ordni Ewropea għall protezzjoni b'mod partikolari għal mm, bnet u uh, tfal iż-żar u mbagħad inti qed li ħadd l-Konvenzjoni tal-Ewropa dwar dan is-suġġett u jekk jogħġbok trid tagħmelek u inti wkoll lesta li tħeġġeġ l-istati membri b'mod urġenti li jirratifikaw il-konvenzjoni u inti semmejt li ħatir t-prezenta strategija komprensiva sabiex tnaħħi u t-preveni l-violenza kontra n-nisa jek joġbog tista tkun iktar konkreta bi azzjoni iktar speċifiċi. Eh, grazzi. Tak, jak už jsem říkala, eh, budu... Grazzi Kif diġa tilkom, jiena se nassigura li il-konvenzjoni tiġi ratifikata mill-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea, peress li jiena naħseb li dan huwa pass eh, verament importanti l qoddim mhux biss dwar il ħarsin tar-regoli, imma sabiex eh, namlu l-pubbliku konxi tal-fatt li mhux normali li nkunu violenti kontra n-nisa u eh, l-bniet naħseb ma naħsibx huwa possibbli li inneħħu kompletament din il-violenza sfortunatament ma nistgħu nużaw l-istrumenti kollha leġislativi u mhux leġislativi ratifikazzjoni tal-konvenzjoni l-ewwel ħaġa li nixtieq ehm, nisħaq fuqha u jiena nixtieq eh, mela nagħmel pressjoni fuq l-istati membri ħalli ratifikaw din il-konvenzjoni fis-sena li ġejja jiena nixtieq norganizza ftit dibattiti dwar violenza kontra n-nisa u dawn id-dibattiti għandhom jagħtu toġiba l-mistoqsija dwar jekk hemm bżonn li nadotaw leġislazzjoni speċjali kif għandhom fil-Istati Uniti. Għalhekk din apparti ġifieri tax-xogħol fuq l-istrateġija għall l-opportunitajiet tindaqsa n-nisa. Tinaħat tkun tweġiba l-mistoqsija x'tibta passi leġislattivi huma meħtieġa. Punt ieħor, jena naħseb li vera importanti ġifieri sabiex naraw kif l-istati membri huma stess iħarsu lejn dan is-suġġett ġifiri violenza kontra n-nisa u sa limma punt huma dawn u hija din il-violenza kwalifikata bħala rejati. Ġifri jekk hemm xi jrid ikun hemm pieni iktar ola l-vjolenza kontra n-nisa kontrarju ta' violenza normali. Mbagħad hemm il-meżuri preliminari għal każijiet ta' violenza domestika jew miżuri ta' prevenzjoni sa' dal-ħin tiegħi iva l-aħħar kellima mill-SND, Signora Arena. Grazzi ħafna, grazzi Sinjura President, nishtiq nirringrazzjak tal-li eh, inti permetti li nala eh, da dan dan il-debattitu rifil ħin l mistoqsijiet dwar il-lif mm, maternita. Hemm test eh, li jeżisti bħalissa li jena nasib li tista' inti tejn li dana jagħmel progress malajr ħafna dana jinsab qudiem il-Kunsill u eh, dan huwa l-frott ammont importanti ta' xogħol parlamentari u jekk aħna mela ħnibdew fuq siq tajba nisem nużaw dan id-dokument sabiex inħaffu l-affarijiet bħala tieni punt it-tweġiba tiegħek għall mistoqsijiet bil-miktub inti suġġerejt li l-ħidma fuq l-istrateġiji antiki wassal iva l lanċ bejn in-nisa l-irġil li ma xie xi xogħol li inti semmejt affarijiet pal per eżempju il-limitazzjoni ta' faqar il- diskrepanza li hemm eh, fis-salarji bejn in-nisa u l-irġiel. Inti kif ħadd ikkonvinċi l-kollegi kollha tiegħek fil-Kummissjoni fuq il-mainstreaming tas-sessi għax jikonċerna jikkonċerna l kulħadd il-kummissarji kollha ħajaddu mis-smih u nafu li jem min għandu problemi bi opportunitajiet indaqs. Takže jasna odpowiedź, għano chci pracovat dále s Iva, it-tweġiba tiegħi, Iva, jiena nixin kompli naħdem fuq il-proposta li eh, palissa tiġi diskussa mill-Kunsilli, jena se diskutu dan ma' Sinjura Tissin u kol peress li dan u kol għandu xaqsam mal l-impjik u jiena nishti u kol naħdem fuq l-ostakli proċedurali. U issa il-proposta donna li ilan mblukkata u għanna nerġaw niftħuwa, niddiskutuwa. U dwar l-istrateġija u kif nistaw aħna nissiguraw li l-istrateġija tkun effettiva. X'nistgħu nagħmlu? Mela, jekk ma jkollniex eh, proposti speċifiċi nistgħu nagħmlu għal salarjin daqs eh, il-violenza, aċċess tal-edukazzjoni, saħħa, kura tas-saħħa u problemi oħrajn mhux eh, nidħol fid-dettall hawnhekk, jiġifieri mingħajr ma nkun speċifika dwar dawn l-oqsma mingħajr ma jkollna soluzzjonijiet speċifiċi u skadenzi u eh, minnar dawn l-istrateġija mux ħatkun effettiva għalek dak li nistan wedkom għawnek li jina mux senħeji strateġiji ek sabiex ikollna strateġiji biss. Mbaħt li eh, strateġiji li ħajjintezzaw jintessaw jena nishtiq li l-istrateġiji kollha jkunu effettivi